Good afternoon, colleagues. We've Nofsnajt tajjeb, derwaqt nibdew bl-adozzjoni tal-agenda u jekk tistgħu tippermettu li dat tibdil għall bosta l-aġenda punt Zitta li hu l-preżentazzjoni tal bosta rapport fuq il-funzjonament ta' żona Schengen, ir-rapporter Carlos Guilo ħaj ħajkun għal 8 ta' Marzu tal-laqa tal-Libe jekk ma sibux oġġezzjoni nista nistgħu nagħmlu hekk. Għanna l-att ta' implementazzjoni ta' 26 ta' frar fej ħajkun hemm qatt ġdid ta' delegat fuq il perkursuri ta' drogi fil-lista ta' sustanzi irċivina da' dokument fil-laqa ta' 2 ta' marzu hemm kull opportunità biex titqajjem oġġezzjoni hawnhekk. Imbagħad 28 ta' frar irċivejna id-deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq l-ispeċifikazzjoni eh, ta' l-access points tas sistema eh, ta' dħul u ħruġ u għal soluzzjoni teknika l-faċilità ta' ġabra ta' data għall-aċċess ta' data EAS għal-anijiet ta' inforzata ta' liġi u għal żewġ annessi irċivejtu dan fit-2 ta' Marzu ta' dis-sena u skadenza e, e, għal skadenza għal xi oġġezzjonijiet jekk tridu u xi oġġezzjoni hija ta' 16 ta' Marzu u l-approvazzjoni tal-minuti tal-15 ta' ġunju u ma' prov ta' sena l-oħra ma' provati ovvjament. Issa nadwar l-punt numru 4 u jħed mill-punti tagħna dwar nofs illum għal nofsna nixtieq nagħti merħba lil Alessander għal di diskussjoni u dibattitu konġunt dinja il-presidenta ta' delegazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Magreb u hija viċi tal għandha l-viċi prezenza tal-affarijiet eh, kumitat tal-affarijiet barranin u t-nej minnom u t-nej li huma meħba bihom kollegi dinja kwistjoni importanti ħafna biex naraw is-sitwazzjoni kif inhi bħalsa l-Libja u jina kuntent ħafna li qegħdin nagħmlu dan eh, b'mod holistiku fuq dan is-suġġett. Konna proponejna ftit ilu biex konna żjara ta' delegazzjoni fir-raġjun eh, aħna ma konniex pożizzjoni li jimmorru, allura eh, għanna e, di l-opportunità issa. Għanna wkoll di briefing ta' IAS e u minna iktar dewmien konna il-rapport mis-Sinjura Sender u Missur Pemi għal-introduzzjoni għal-rimarki ta' introduzzjoni osra biex nibdew id-dibattitu. Anzi, ġejt informat li l-ewwel li ħaj jitkellem is-sur Permi. Jekk jogħġbok. I nirringrazzja ankom agradecemos esta oportunità. għal din l-opportunità eh, anke l-avnur li huwa eh, verament il-UNHCR li huwa verament msieħeb importanti l-xogħol li qed isir fil-Libja huwa importanti ħafna u jista' jserra fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew it-twaqqif ta' Task Force konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana u l-ġlus Magħquda f'Novembru ta' sena li għaddiet kien pass importanti sabiex mm, nifaċċaw is-sitwazzjoni eh, drammatika ta' rifuġjati u migranti fil-Libja. Aħna rajna s-sitwazzjoni fl-aħħar xhur aktar minn disa' telef indbatu l-ura u fl-1200 eh, ġew evakwati ma' emeluf ta' refugjati migranti li jiexu Libja u situazzjonijiet huma seri ħafna għalihom u huma melmalu għaf dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni dawn l-isforzi internazzjonali biex wieħed jgħin u jħares lill-refugjati u nkomplu intensifikaw biex ngħinu l dawk kollha li jitolbu l-għajnuna umanitarja biex intejbu il-situazzjoni u napoġġaw il-situazzjoni tal-migranti fil-Libja rridu intensifikaw l-isforzi tagħna biex ikun nistgħu nħu soluzzjoni politika sostenibbli għall kriżi fil-Libja. L-Unjoni Ewropea tappoġġa l-isforzi tal-ġus maquda għal tnedija minn ġdid ta' politika inklusiva mexxija mill-Libja u faċilitata mill-ġus maquda Aħna qegħdin naqorbu lej lej soluzzjoni qegħdin f'kuntatt mal-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda permezz rappreżentant tiegħu biex insibu ehm, data għal laqalimis. U il-grupp tal-SND sfortunatament il lumma ma setax il-rappresentant ma setax ikun prezenti, prezenta anka abbozz ta' rakkomandazzjoni l-Kumitat fuq il-Libja. Il-skambju ta' opinjonijiet li jmiss suppost ħajsir fit-23 ta' e- April Umbat l-adozzjoni sir fl-24 ta' April sa' naddi il-kelma l-Sinjura Ayala Sender. Sì, muchas grazie. Ingva, grazie ħafna sur viċi president jiena xtaqt sempliciment eh, u koll eh, nsellem il-prezenza ta' rappresentant tal xusma da rifugjati u Iva għal darbohra nirrepeti dak li għadu kif għal fuq l-appoċ għal din l-attività li importanti ħafna għalina eh, fil-Libja li għalina u koll huwa pajis ta' tħassib kbir u hemm bżonn ta' attenzjoni u rridu naraw eżattament Eh, dan it-ħassib u it-tensjoni nistgħu mmexxu il-qudiem brabta mal-ġnus maquda u jrid isir b'mod integrali li jikkonsidra l-pajjiż kollu kemm hu kif ukoll dak li sar fil-passat u nixtiequ li jkun il-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Ġifieri aħna ma nkunux eh, erqodu attenti, ma nelbux attentazzjoni l-pajis naraħ bicċa bicċa u noħolqu aktar frammentazzjoni. Iġviri, aħna rridu li kunem vizjoni globali nkunu nistaw nejnu b'dan il-mod fil-laqali kena fil-25 tenna li għadda rajna e, eh, pala eh, delegazzjoni parlamentarja tal-relazzjonijiet mal-Magreb ma' rappresentanti kena diskussjoni u kien hemm aħbarijiet li aħna nikonsidraw bħala pożittivi. il-numru ta' persuni eh, li huma mxaqalqa mill-pajis tagħhom u anke internament grazzi ċirkostanzi u xogħol li sar dawn il-persuni reġgħu bdew imorru lura fil-pajjiż fil-flibliet tagħhom li dinija aħbar tajba anka jekk hemm bżonn li neħdu passi oħra dik hija il-prevenzjoni, eh, anka l-kwistjoni eh, tal-mini li saw jiġu identifikati. Din hija missi kien missjoni u wkoll tal-livell olu, oli, li parteċipaw kemm il-ġus maquda kif ukoll l-Unjoni Afrikana u kien hemm elementi importanti ta' kif nistgħu insaħħu l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Libja f'dan il-moment sabiex ikun nistgħu eh, ikonna risposta aħjar għal problemi kollha. Issa lek għanna ħafna interess nisimaw eh, is sur Pike u s sur Mordu. U fl-ħarnet, Nxtaqt u ukoll li l-konferenza tal-presidenzi ikkonferma tal-darboħra l-autorizzazzjoni għal mm, delegazzjoni ad hoc fil-Libja eh, l inqasħin possibli, possibbli, speċjalment fid-dawl tal eh, kondizjoni ta' sigurtà f'dawn l-ħarġimat li kienu ta' problema U din id-delegazzjoni trid tkun immexxija mill-presidenza tal-delegazzjoni interparlamentari tal-Magreb li tinkludi wkoll presidenzi tal-komitati involuti speċjalment għafet libe u id-drittijiet tal-bniedem. Aħna bdejna il-preparazzjonijiet għal din il-missjoni ħajkollhom ċertu importanza meta jkollna eh, elementi konkreti ninformawkom ovvjament. Grazzi. Thank you to both of you. Grazzi lilkom komitnejn. Isra kelma l-kelma lis-Sinjura Carmen Sanko li għal kap ta' l-unità fih dan il-UNHCR biex tgħidilna l-affarijiet kif huma fuq il-post. Thank you very much for inviting us. Grazzi ħafna tal istadina ta'kom, għatta opportunità biex nispiegaw iżjed x'qed jagħmel x'qed jiġri fil-UNHCR x'inhi propieta tagħna u l-aċċess għall-interventi tagħna dan hu din opportunità eċċellenti. Ħa nibda billi nispjega malajr x'inhu ma' prioritajiet tagħna fil-Libja tal-UNHCR hemm madwar erba' prioritajiet li huma bażikament li nsaħħu dak li qed jiġri mal-awtoritajiet eh, libiċi biex inwieġbu għas-sejħa ta' bżonnijiet tem qed nippruvaw inwessaw il-programmi tagħna pajis li qed jinbidel ħafna ħin kollu, speċjalment fejn għandna aċċess ħafna l-intelbu l ingaxra unhcr bl-ITPs, il-persuni internament spostati u kif ukoll dawk li jirritornaw il-popolazzjoni qabel kienet spostata internament u fl-aħħar natu għajnuna il-popolazzjoni tagħna ta' persuni ta' ta' bżon ta' attenzjoni u rifuġjati huma importanti billi nibdew billi ngħidu li fil-Libja mhijiex l-iktar kuntest faċli fejn naħdmu minħabba situazzjoni ta' sigurtà dejjem tinbidel u dinamika minkejja ta' kollu aħna qed naħdmu fil-pajis mill-1991 f'daw l-aħħar 26 sena mill-2014 minn Lulju ta' dik is-sena kellna sistema u konna din mit-Tunezija. Minkejja dan il-UNHCR qatt ma ħallejn tlaqna mill-Libja, il-preżenza tagħna baqgħet permess tal-personal fi Tripli u Bengazi. Mill-2016 l-UNHCR kella b'mod regolari staff irregolari fuq missjonijiet un issuktajna bil- Eh, biex xogħol ta' reġistrazzjoni eh, u dokumentazzjoni ta' daw il-persuni li għandhom bżonn l-attenzjoni tagħna, persons of concern għanna bejn 50.000 individwi li huma l-attenzjoni tagħna li għedin ta' tliet kategoriji. Għanna l-IDPs li huma madwar 180.000, għanna dawk li jirritornaw, li huma madwar 314,000 un mbagħad għandna 47,000 fruħ li huma rifuġjati u dawk li qed ifittxu l-azil mill-2016 l-UNHCR irreġistrat madwar 10,000 ruħ li qed ifittxu l-azil minkejja problema ta' sigurtà u l-istatus ta' evakwazzjoni li kienu kienet imposta. Waħda mill-sfidi li għandna qudiemna huwa Meta niġu fuq nazzjonalitajiet hemm diffikultajiet kbar. Il-UNHCR dejjem eh, ġiet mitluba biex taħdem fuq seba' nazzjonalitajiet. Somali, Sudaniż, Eritrej, nis mill-Etjopja, Palestinjani, mill-Iraq u minn postiħor minkejja dir-restrizzjoni għanna kena diskussjonijiet u relazzjoniet mal-autorejt libiċi u dal-axar kena opportunità li intervjenu u koll mal-Jemeni u ma' pajis iħor. E, e Dal-axħar konna qegħdin naħdmu u zitna l-intervent tagħna u l-budget tagħna kienet emerġenza u kien hemm sitwazzjoni konna verament involuti f'ħafna biex natu assistenza għajnuna madwar 1200 eh, IDPs bejn 300 u 400 familja li kienu għet jiprofaw jirritornaw l-ura fil-bliet taħħom ma ma setawx minħabba il-ġlieda madwar 50 km, kilometru eh, u eh, fil-vant ta' sert konet natuhom prodotti bħall-ilma u affarijiet oħra li ma kienu xikel anka ħwejjeġ għax-xitwa. U provajna implementaw e, ma għat ta' proġetti ta' impatt li benefikaw il-komunità tal-pajjiż u biex nejnu il-saxħa taħħom biex jiffaċċaw il-problemi. Dawn il refugġati u dawk li jfittxu għazil, dawn naħdmu maħħom flimkien mal-IOM, għanna prezenza f-12 punti ta' dizembark, flimkien mal-partners mal tagħna għat assistenza għat minn daw il-punti ta' dizembarkazzjoni huma koordinati mal-IOM. Flimkien ma' dan id naħdmu għatiħ mal-Gwarda tal-Kosta tal-Libja f'dak li għandu xaqsam ma' identifikazzjoni kbini ta' kapacitajiet u kif jassistu nies li għandhom bżonni protezzjoni kif jidentifikawhom għal mekanizmu ta' emerġenza li kienu jaħdem minn Novembru li għadda u importanti li nisħu li sa minn novembru ta' sena l-oħra l-parti l-kbira ta' deċiżjonijiet tal-autorijiet li biċi biex jirraxxaw nis minn detenzjonijiet u biex jevakwawhom. U allura il-UNHCR poġġiet fis-seħħ e, e, ta' emerġenza ta' tranzitu fejn l-iktar vulnerabli li jiġu rilasċati mill-ċentri ta' detenzjoni morru lej Tunizija. Sissa ħna evakwajna 1334 rifugġjati jew dak li fitxu l-eżil, 1020 marru it-Tunezija grazzi tal-gvern ta' Tunezija li, li e, kellu ħafna kooperazzjoni mal UNHCR 312 ġew eh, evakwati direttament għall-Italja fejn il-gvern taljan ħar responsabilta meta niġu għal protezzjoni tagħhom u l-istatus tal-rifuġjati tagħhom. Waħda mill kwistjonijiet li hemm bżonn insemmu huwa ċirkustanzi diffiċli li hemm fil daw iċ-ċentri ta' detenzjoni dawn m'għandhomx faċilitajiet e, e, e, ta' sanità kif suppost m'hemm spazju għal privatezza meta niġu għall intervisti magħhom dawn l-isfidi kollha minkejja tagħhom il-UNHCR innexxiela li t-intervistom u li tagħtihom l status u tgħinhom għall-evakwazzjoni u importanti ħafna n-nis u l-ħtieġa għal iżjed solidarita internazzjonali meta niġu għal kwota ta' ta' sistemazzjoni mill-ġdid. Qed nippruvaw nevakwaw u l-intervjenu mal-gvern Libiku fuq dawk il-persuni li iktar vulnerabbli imma ġara darba jkunu fuq il-vant irridu nsibu eh, soluzzjoni għalihom u dan u li qed nagħtu eh, pariri li jkun hemm pathways legali e, u kwoti f'Diċembru tal-2017 il-UNHCR nidit appell għal 1300 post ta' sistemazzjoni mill-ġdid dal-grupp ta' 1300 u ma dawk li aħna kon qegħdin nevakwaw permezz ta' mekanizmu ta', ta emerġenza ITM lejn Tunizija u sissa Eh, aħna rċivejna 1100 weda li minnhom 450 post huma ipprovduti mill-pajjiżi Ewropej li huwa apprezzat ħafna. Imma aħna għandna bżonn iżjed solidarità u iżjed postijiet. Jekk aħna rridu nissettiljaw rifuġjati bejn 5000 u 10000 l UNHCR tista' taħdem fuq l-identifikazzjoni m'hemm bżonn li l-pajjiżi jiġu eh, u jħorġu b'talba u bi pleġis għal postijiet ta' sistemazzjoni mill-ġdid. L-elf dawn minn 1200 kien hemm biss 25 post tal-jom fi Franza. Sakemm sakemm in-nies e, e, ma jitilqux u ma jiġux evakwati minn min niġer aħna ma nkunux nistom inlaħqu e, mat-talba li għandna u d-diemna komunità internazzjonali hemm bżonn li tieħu din responsabilità. Fl-aħħar u importanti ħafna li nisħu fuq kemm importanti il-UNHCR tissokta jkollha aċċess mhux bissa seba nazzjonalitajiet u tnej żewġ nazzjonalitajiet oħra li jaħdmu fil-Libja, imma n-nies kollha li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali l-IOM kienet qed taħdem eh, biex tevakwa u tirritorna nies minn detenzjoni aħna ġejna ristretti fuq ma' ċerti nazzjonalitajt ma' jifisċilx il-persuni l-oħra li jedin fi detenzjoni imma minn nazzjonalitajiet li ġejjin minn repubblika Ċentrali tal-Kongo u minn nazzjonalitajt oħra minn dawk li semmejt qabel Eh, ma jfissirx li eh, eh, mandom bżon protezzjoni, mux rritu nisħa illi mux kolla ħaqqom id il-protezzjoni, rridu niskrinjaw daw il-persuni, rritu nassiguraw li il-persuni, li l-ebda persuna ma titħalla bejnaħa u oħra. Grazzi ħafna. Thank you very much, Ms. Sacker. There may be questions later. Grazzi, il-qodim nistaw naraw jekk hemm xi mistoqsijiet li lejk. Issa, ħajkonna di briefing mit-task force ta' 22-23 ta' fra li zaru l-Libja saret task force fost il-kollegi tijaj wara s-summit ta' novembru li għadda bil-lan ovvjament biex nsej biex niproteġu nsalvaw ħajjiet tar rifugjati tul ir-rotot diffiċli ħafna li konna id niddiskutu. diskutu u li l-UNHCR kienet qed tiddiskutu. Għanna sur Pike wkoll mill-IAS, għanna kuntenti li għanna daw iż-żewġ persuni prezenti fostna mela nibdew mill-ewwel persuna minnaħa tal komissjoni Um, perhaps just for one point for the record, just let me allow to... Sir President, eh, punt fiħa tal-rekord. Eh, nishti nsemmi proġetti detaljati, eh, Rabta ma dak li sema mill-kollega tal-UNHCR, ħafna fondi li huma lokati ġejjin mill-Kummissjoni naħseb ta' min jgħidu ħdan l għaliex qed nitkellmu dwar interlokutur differenti, diffiċli biex naħdmu miegħu. U allura rridu eh, ngħidu li aħna qed nieħdu iktar u iktar miżuri, miżuri li jfokaw eh, fuq eh, l-għajnuna li nistgħu nagħtu naħseb illi ta' min nsemmu lajnuna li qed nagħtu flimkien ma' UNHCR nixtieq eh, nsemmi li nar bejn il-21 u 23 ta' frar ħan vjaġġajna mal ma dak responsabli eh, dak responsabli mid drittijiet soċjali ma rappreżentanti mill-UM kif ukoll mill kollegi eh, minn Diġinier u mill-IAS e nemmen li kienet missjoni importanti, missjoni tal-ewwel tip eh, fuq livell li fil-Libja kienet eh, l-ewwel waħda kifat u ippermettiet li jkun hemm ċertu segwitu wara li kena is-summit ta' l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana f'Abidjan. Nista forse nejderkom naqra ma minn intqajna u forse nejderkom naqra fejn insabu mill-perspettiva tagħna. Fi żjara tagħna stajna nintaqgħu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Libjan, deputat Ministru tal-Intern, it-tim kollu ta' Sikurta, kapijiet ta' timijiet tal-Gwardji tal-Kosta, kif ukoll il dawk li huma responsabbli ċentri ta' detenzjoni fejn hemm miżmuma dak li aħna nsejħulhom bħala l-immigranti illegali, aħna zorna Tariq għasikar, il hija belt ribħafna ta' Tripoli, u zorna u koll numru ta' ċentri oħra. Importanti ħafna biex nuru l-impen politiku tagħna u wkoll biex naraw naqra ma l kondizjonijiet fil-kampijiet naraw bajnina stess. Nemmen li dan huwa ċentru l rep ta' Tripoli, u allura biex ngħidlek huwa l-aqwa f'termini ta' kwalità, ma xorta waħda wħed se tajara l-kundizzjoni li fiha kienu n-nies il-kondizjonijiet diffiċli li dawn in-nies irid jaffaċċjaw. Jekk permettu li eh, jekk inħarsu lejn ir-rotta tal-Mediterran ċentrali, eh, nħarsu lejn numru ta' nies li qed jaslu fl-Italja, jekk jieħu l-figuri eh, l-waslit tal-lum nżenna b-66% meta qabla ma dak li kellna fħal 5 ta' marzu 2017. Iġifieri qed nitkellmu dwar madwar 5000 il-wasla fl-Unjoni Ewropea permessa din ir-rotta sissa. Hemm numru ta' fatti oħra interessanti l-ewwel net jekk wieħed ħares li l-pajjiżi tatlu eh, jagħmel breakdown eh, sal-axar ta' frar, kena madwar 3700 ruħ jaslu, eh, li waslu mill-Libja fl-Italja, l maġġor parti ta' n-nies xorta waħda għadhom ġejjin mill-Libja, imma rajna wkoll żieda konsiderevoli ta' wasliet mit-Tunizija. It-Tunizija nafu li kenna bejwet ieħor wasliet li qarbu l-elf il-persuna ferm iktar mis-sena li għaddiet. Anke jekk inħarsu lejn in-nazzjonalitajiet li qed jaslu wkoll interessanti, ovvjament preżenza qawwija ta' Eritrej, jammontaw għal madwar 25% tal wasif fl-Italja, sessa din is-sena, pero fit-tieni post it-Turizija, 20% tal-wasliet. Interessanti għall ewwel darba qed naraw wasliet ta' ċittadini Libjani. Din hija xi ħaġa li aħna ma rajniex għall-inqas f'ammonti f'ċifri konsiderevoli qabel din is-sena. Fuq uħut mill-ħidma diskussjonijiet kif il-kollega mill-UNHCR. Semma xaħġa oħra li aħna qed nappoġġaw bil-fondi tagħna hija l-evakwazzjoni ta' rifuġjati mill-Libja. Għandna 1334 rifuġjati li ħriġnihom mill-Libja u llum il-ġurna llum hemm sofejna fjen laqa fuq l-isforzi li qed isseħħ f'Pariġi fejn punt illi l-istati membri għalu, għalu illi l-esti illi ikunem jilqaw iktar nis bħala parti mill proċess ta' sistemazzjoni mġdijt, imma l-ewwel irid tkun hemm trattament kif suppost tal-claims minn nies mill-personal tal-UNHCR fil-Libja. Tiftakru illi semmejna wkoll iktar kmieni fl-oħra da dan il-Kumitat nedejna inizjattiva f'Settembru inizjattiva biex ikun hemm 5000 post ġdid ta' sistemazzjoni mill ġdid. Imbagħad kien hemm 40,000 illi kienet baqa baqa li jiġu li għadhom iridu jiġu eh, allokati mill ġdid u kien hemm ukoll eżerċizzju ta' earmarking għal pajjiżi Niger, il-Libja, jekk minn ser żball wasanna għal 3500 talba l-intlaqat imma anke mill-UNHCR rridu naraw illi eh, l-affarijiet rridu eh, jimxu l-qoddim, in-Niġer ma rridux nħossu għam li qed jistaġnaw. Nemmen illi eh, rridu naraw illi ikun hemm soluzzjoni. U koll importanti kien ix-xogħol li aħna minna mal-IOM mal-darbohra dejjem fondi tal-Unjoni Ewropea illi permetta li ftit inqas minn 20,000 persuna jiġu ritornati lura f'pajjiżhom mill-Libja tul is-sena li għaddiet. U qegħdin ukoll inżommu r-ritmu biex nirħu il-miri tas summit ta' Biġani, ġifiri, illi konna 15 il elf ruħ illi jiġu ritornati sa' qabel tmim ta' novembru jekk wieħed ħares ukoll lejn iċ-ċentri jara l numri ta' nies preżenti qed joqsu din mhijiex eh, xjenza eżatta u allura il-figuri mhumiex eh, forsi daqshekk eżatti għaliex iċ-ċentri ta' detenzjoni mhumiex immexxija mill-istat, però dawn huma ċifri li qed juża l-IOM eh, f'Diċembru tal-2017 kien hemm eluf ta' migranti taħt il-kontroll ta' DCIM u illum għatem bis 5000. Ġveri, aħna qed nippruvaw nħeġġu kontraparti Libjana biex niżguraw il-numru ta' nies illi għadhom hemmhekk kemm jista' jkun nippruvaw innaqsuhom qed eh, indura hawnhekk fuq il-kollega tal-UNHCR biex Bekk is-seba nazzjonalitajiet illi magħhom tista' taħdem il-UNHCR ikun hemm xogħol illi jsir mill-aktar fis possibbli u biex kemm jista' jkun neqirdu il-bżonn tal- tal-exit visa u inqasru żminijiet kemm jista' jkun għaliex dan ukoll kien xkiel biex noħorġu n-nies mill-Libja biex imorru lura pajjiżhom jew nkella in-Niġer partikolarment tan nies illi jeħtieġu protezzjoni. Interessanti wkoll kien hemm sinjal, messaġġ illi l-intbat il-fatt li jkun hemm eh, iċ-ċentri kollha magħluqa din hija xi ħaġa li rridu noħduha irridu eh, nisem natu widen u irridu noħorġu l dawn in-nies minn din il kondizjoni li qed jiexu fiha inaċċettabbli. Kifat, kifat, ċentru li zorna viċin tripli ġifiri biex nejtek, u speċa ta' showroom, u għet jista' immaġina xem f'ċentri oħra. Qed nippruvaw għal daqsant nimbuttaw biex intejbu situazzjoni. Punti ħor importanti, il-ħol ta' dak li jena insejjaħlu bħala sistema komprensiva u ta' traċabilita' għal migranti xaġa li rajna mal-gwardjani tal-kosta Libjani hija illi tul is-sena li għaddiet xielu misalvaw madwar 30,000 persuna u dan jispjega l-għalfejn aħna rajna tnaqqis konsiderevoli ta' nies li telfu li jitilfu fil mediterrana però rridu naraw naqra fejn saru l-iżbarki fejn qed imorru n-nies U dan partikolarment jgħin l-UNHCR u l-EOM biex kun istawet u xol taħħom, ta' protezzjoni, ta' return volontarju, dan għu xi ħaġa li mbottajn ħafna. Rajna wkoll ftuħ minnaħa tal-gvern Libjan f'dan is-sens. Rridu naraw li kunem hemm ukoll SOPs li jiġu adottati u rridu naraw li fil-punti ta' zbark ikonna proċeduri li jiġu segwiti bħala IOM u UNHCR, nasib li jekk nadottaw mill-aktar fis possibbli ikunu ikun jista' jkollna anki reġistrazzjoni u sistema ta' traċċabilità komprensiva. Punt ieħor li nixtieq li nixtieq insemmi huwa li ikun hemm passi oħra biex ikun hemm deċiżjoni ħalli minn sistema ta' detenzjoni nimxu għal sistema ta' akkoljenza. Waħda mir riżultati diretti tal-missjoni eh, u waħda minn rizultati pozittivi eh, huwa illi eh, l-autoritajiet Libjani għaddew l-UNHCR u l-EOM is-seta illi ikun hemm mill-ġdid il-faċilità ta' trasferiment. Tajjeb li jkun hemm alternattivi bħal dawn fis-seħħ u aħna qed inkomplu nibbuttaw partikolarment biex it-tfal u daw kollha vulnerabbli jħorġu meċċenta ta' detenzjoni, jħorġu minn din is-sistema ta' detenzjoni u rridu nkomplu bl-isforzi tagħna biex intejbu l-kundizzjonijiet u naraw illi ma neqfux sakemm ikun hemm alternattivi għal detenzjoni. Eħar aħħar punt li xtaqt insemmi diskussjoni dettaljata fuq l-appoċ li aħna qed nagħtu municipi eh, municipji il-Trust Fund Operation eh, meeting eh, jekk minix ser żball proġett ta' 50 miljun għal dan il-fond fiduċjarju suppost hemm l-Aġenzija ta' Kooperazzjoni Taljana flimkien ma' Aġenzija ta' Kooperazzjoni oħra u 25 munċip jekk minn bal illi għandhom kopertura kbira. Wieħed mill-punti li xtaqt insemma qabelna la huwa fuq eh, il-Gwardjani tal-Kosta Libjani. Wieħed eh, mill-punti li qajjimna fil-fatt eh, punt importanti fuq l-iżbarki huwa li jkun hemm monitoraġġ effettiv eh, illi kunem forzat kollegi eh, mill-li jes e u forsi fansan u kolli jista jgħid kelmtejn fuq dan huwa li qed nippruvaw ikonna sistema ta' monitoraġġ l-ewwel mill-informazzjoni li tinġabar imbagħad billi nserħu fuq il-monitoraġġ mill-bot u billi nagħmlu monitoraġġ fuq tal-ibħra internazzjonali kif ukoll eh, ma l-operazzjoni Sofija, l-personal tal-operazzjoni Sofija, kif ukoll daw kollha illi eh, huma responsabbli tfittxija eh, u salvataċ eh, gwardjani tal-Kosta Ġviri Libjani. Nemmen illi flimkien ma l-UNHCR u anki u kol permess tal-fondi tagħna nistgħu nħarġu il-gwardjani tal-Kosta u jkun iktar impatt u jkollna wkoll serħan il-moħ dwar kif il-personal jiġi imħarreġ u dwar kif qed isiru l-operazzjonijiet anke permezz tal-fondi li aħna qed nataw. One in which there was a good dialogue and one which I think we should see as Dialogu kostruttiv dan li qed naraw eh, jekk alla jrid wieħed li jippermettilna li jkollu iktar impatt u nimxu l qudiem Grazzi ħafna sur Mordju u issa mill-li jgħis eh, is-sur Pike, jekk joġbok, eh, forsi 15 minuti. Grazzi. Ħanżum fil-qasir l-għaliex il-deputat direttur ġenerali kien tassew preċis u dettaljat fuq ħut mill-azzjonijiet li ħadna u illi għaddejjin prezentament kif ukoll ir-riżultati ta' żjara konġunta fit-Tunizija u Tripli mill-Kummissarju u l-IAS fl-imkien mal-Unjoni Afrikana u l-Aġenziji ta' Nazzjonijiet Uniti qed naħdmu fil-qafas tal-Summit ta' Addis Ababa bejn l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea summit illi waqqaf it-task force konġunta għal kustjonijiet ta' migrazzjoni bejn it-tlet entitajiet samet eh, il b'mod oġġettiv eh, ħoloq eh, tieqa ġdida ta' kooperazzjoni biex nindirizzaw il-problema ta' immigrazzjoni legali fil-Libja. Rajna dan b'diversi modi, l-ewwel grazzi għas samet l-impenn tal-Libja illi huwa ferm iktar proattiv u pragmatiku fid-diskussjonijiet kif ukoll fit-tfassil ta' passi politiċi li jridu jittieħdu barra minn hekk rajna illi hemm iktar kooperazzjoni, iktar appoġġ dirett minnaħa tal-pajjiżi Afrikani illi huma l-pajjiżi ta' oriġini ta' l-immigranti irregolari fil-Libja. B'żewġ modi, b'żewġ modi konkreti li għadni kif semmejt, rajna kemm it-twaqif ta' task force kienet kien effettiv. Barra minn hekk ħaġa oħra importanti minnaħa tal-autoritet libjani hija illi l-grupp ta' ħidma tal-migrazzjoni illi l-Libjani mexxew flimkien mara EOM kien ferm iktar effettiv seta' jindirizza ħafna iktar kwistjonijiet u fil-fat trasforma ruħu fi pjattaforma ta' dialogu u fissar ta' prioritajiet għal-ġejjeni. Xifisser dan? F'termini, jew għal l-azzjoni li rridu nieħdu. Kif spiega deġa sur mordju, nista nispjega deġa uħut punti minnħata li jes, l ewwel net permettu li nsemmi li l immaniġġija il-missjoni ta' il tal-frontieri tal-Libja, issa hija preżenti fil-Libja sa minn Deċembru, operazzjoni eh, li hija 100% operattiva u dan ħajpermetti illi l-proibizzjoni tiġi implementata u kif ukoll jiġu żviluppati l-proġetti li hemm inizjattivi mal-awtoritajiet Libjani eh, li involvu l-Ministru tal-Ġustizzja, l-Ministru tal-Intern u ukoll il-gwardjani eh, mis-settur marittimu fuq l-art u dawk tal-kosta. Barra minn hekk hemm delegazzjoni tagħna li ġiet evakwata għal Tunis, però illi qed issegwi din il-proibizzjoni tal-Unjoni Ewropea għal preżenza preżenza li mhijiex permanentija fil-Libja imma għad hemm preżenza fil-fatt jekk l-affarijiet jippermettu ġvirek il kundizzjonijiet ta' sigurtà ikun hemmhekk ġeneralment xorta nivvjaġġaw minn Tunis għal tripli darbtejn tlet darbit fil-ġimgħa. Inkomplu eh, nsalvaw il-ħajja tal-migranti sa frattemp fil-frattemp u naraw li nkomplu nofru kol taħriċ, taħriċ l-gwardjani tal-kosta, mux biss dwar kif jemmaniġġjaw il-migranti regolari, fuq l-art, fuq il-bahar, imma koll kif jindirizzaw ċertu kwistjonijiet marbuta mal-liġi umanitarja, mal-liġi ta' refugġati, u dan namluħ flimkien mal-UNHCR. lajnuna eh, li għanna flimkien ma l-operazzjoni Sofija, l-UNAFOR, għadhom hemmhekk u ħajkompli jagħtu dimensjoni Ewropea fl-appoġġ li situazzjoni Libjana. Irridu narfu wkoll li l-kooperazzjoni mal-kontraparti Libjana fuq il-migrazzjoni tibqa' waħda limitata ħafna minħabba l-instabilità fil-pajjiż minħabba wkoll tmexxija li hija perfetta kif għattu ukoll l-insigurtà li hemm fil-pajjiż kien hemm titjib f'dan rigward reċentament, però fl-aħħar mill-aħħar is-sitwazzjoni ta' sigurta tibqa' waħda delikata u suscettibbli li tinbidel faċilment. Dan ħalli impatt fuq il-proġetti ta' kooperazzjoni li għandna. Allura, importanti li nkomplu bil-ħidma tagħna ma' Nazzjonijiet Uniti biex naraw li jkun hemm soluzzjoni politika dejjema għal Libja, għat-tmexxija tal-pajjiż Libjan, kif ukoll il-fatt li jkun hemm l-elezzjonijiet ġala darba jkun hemm il-kundizzjonijiet meħtieġa biex jiġu organizzat elezzjonijiet kif suppost, kif ukoll l-unifikazzjoni tal-gruppi militari eh, jew paramilitari li qegħdin taħt tmexxija ta' ta' nies eh, pajzani u importanti wkoll illi jkun hemm pajjiż bbażat fuq l-istat ta' dritt. komplu, għan komplu l-attivitajiet tagħna fuq il-migrazzjoni, attivitajiet li semmew Missur Mordi u l-proġett ġdijt għal munċipalitajiet tul ir-rota tal-migrazzjoni, proġetti oħra u koll għat-tisħieħ tal-immaniġjar, tal-frontieri u fl-axħar nishtiq insemmi mill id dimensjoni reġjonali, ċoħe l-intenzjoni tagħna biex nkomplu bid-dialogu tagħna f'kooperazzjoni mal-ġirien tagħna Afrikani, fuq il-Vant, il-Punent, imma wkoll fin-nofsinhar, is sahel u anke wkoll mal-pajjiżi subsaharjani. Portanti li nkomplu bil-ħidma tagħna biex nindirizzaw l-eruq ta' din is-sitwazzjoni u il-problemi li qed nħabtu u ċomma ħna fil-Libja. Grazzi. Nibda bil-membri. Żewġ minuti kull wieħed, kjoġbok, jekk tista' grazzi. Grazzi tal-kelma, President. Sinjuri, kjoġobkom użaw il-headphones ta'kom għax ħan jitkellem bil-lingwa ċeka. Mela, l-ewwel, nixtieq nirringrazzja nirringrazzja l-Sinjura li tkellmet dwar relazzjoni bejn tal-UNHCR u l-informazzjoni kollha li tatna. Jiena shadow rapporter għal PPE għal rapport tal-Kumitat tagħna li qed jiġi preparat bħalissa b'rakkomandazzjonijiet għal kunsill fil-rappresentantori dwar il-passi li qed isiru għal dal-pajjiż. Napprezza ħafna dak li għamiltu f'dal-pajjiż diġà u fl-emendi tiegħi Jiena kondiġa semmejt l-attivitajiet kollha tagħkom dwar evakwazzjoni ta' emerġenza pereżempju jina appoġġjajt dak l-attivitajiet kollha tagħkom. Żewġ mistoqsijiet jekk tippermettuli. Issemma li permett ieħor 5000 ruħ bħalissa għadu qed jistennew taħt il-kontroll tal-gvern permess ta' postijiet ta' detenzjoni. Għandkom idea kemm hemm nies li bħalissa huma miżmuma f'dawk iċ-ċentri li mhumiex kontrollati mill-gvern bħalissa dik hija l-ewwel mistoqsija t-tieni. Tista' tikkwantifikaw kemm hemm fil-Libja kumpaniji u, u proġett li jiġu finanzjati jew kofinanzjati grazzi għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Mela t tieni mistoqsija ħanerġa. Għandkom xi idea speċifika u l-ewwel mistoqsija kemm hemm nies f'ċentri mhux kontrollati eh, mill-gvern. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Fil-fatt jien għandi ħafna mistoqsijiet fuq da' suġġett u nixtieq ningrazzja speċjalment il-UNHCR naf li hemm kollegi kemm importanti xogħol li tagħmlu hemmhekk mela ħammur mill-ewwel għal mistoqsijiet tiegħi dwar ir-ritorn volontarju li l-IOM qed organizza jien qed nifhem li hemm aċċess li UNHCR għandha aċċess għal dan nies u tiskrinjhom, tiskrinja daw in-nies illi qegħdin friskju ta' refulma. Mela f'daw hemm programmi ta' ritorni fejn UNHCR fejn man, li m'għandix aċċess eh, biex, tassigura li m'hemmx rifulma għaddej. Umbat jina mħazba u koll fuq nazzjonaliet limitat li għandkom għacċess għal-jom, nishtin kunna nafix nistaw namlu, xanna namlu biex intejbu di situazzjoni għax għal darbohra dinja riskju, dan huwa riskju de facto ta' reforma. Punti uħor li nishtin kunna naf ftit iżjed fuq huwa dwar il-postijiet ta' diżembarkazzjoni. Xiġri minnhom daw in-nies daw jiġu trasferiti għal ċentri oħra u għandkom aċċess biex tassiguraw li dawn mhumiex nies li nies li ifittxu l-azil kunu jistru jagħmlu. Nishtin kun nafu il-protokoll ta' kooperazzjoni ma nafx il-Kummissjoni semmietu, nixtieq kun nafta kif jisu, kif jidher u min qed jagħmel xiex u l-ħidmiet fiħdanu x'inhuma. mbagħad aħna ddiskutejna fil-Kumitat li ċentri u jien naħseb dan dawn huma persuni qed nitkellmu fuqhom u Eh, anzi dawn huma eh, ħabsijiet u m'għandniex qegħdin eh, nippumpjaw flus u budgets għal daw il-ħabsijiet. U fl-aħħar, punt importanti f'dal kuntest huwa r-rapport ta' abbużi tal-Gwerta tal-Kosta tal-Libja. Fl-aħħar sena 50.000 ruħ mietu li kienu qed jippruvaw jitilqu mill-kosta tal-Libja tal-Libja, xie pjani jitem hemm biex ikun hemm ċentru ta' koordinazzjoni e, e, ta' koordinament fil-Libja. Għax dan huwa stat li m'għandux kapaċità li istat ta' dritt u aħna rridu nagħmlu ma nistawx nipretendu li l-Libja tkun waħda responsabbli fil-Mediterran u ikun irresponsabbli allura rridu naġġornawa dil ħaġa. Grazzi ħafna. Thank you very much, Chair. Um, my sincere thanks. Grazie ħafna, Sur President. Verament, grazie minn qalbi l-UNHCR għal dan il-sim tal-sforz li għet eh, tamen tamlu biex dawn rifugġati nħorġu għom ċentri ta' detenzjoni. Issa jena nishtiq nifem li ma stati membri issa eh, wedu dawn il-postijiet għal dawk il-refugġati li ġibtu fil-Niger u li għandhom til jitilqu minnem u koll għaliex li nħduhom in-Niger ma kienieċ soluzzjoni għal kumplament ta' ħajjithom. Jina naħseb li nsiba diffiċa ħafna li nifhem li hemm parti minna li għadhom mhux qed jagħmlu għediet għal din ir-resistamazzjoni, mbagħad hemm oħrajn li qegħdin jħarġu eh, l gwardjani tal-kosta tal-Libja li waqfu nis minn li jaqsmu l-Mediterran dawn iż-żewġ affarijiet ma fl flimkien jekk aħna ma jnaxinniex nwettqu eh, l-impenni tagħna fuq ir-resistamazzjoni Ha, eh, nibqgħu Eh, eh, eh, isna qed nkomplu nifokaw fuq l-imwaqfu l-immigranti u l rifugġati u mhux insalvaw ħajjiet. Issa, Libja mumiex ikkonsidrata bħala pajis sikur jew inkella il-kosta u l-portijiet fil-Libja mumiex eh, portijiet sikuri u rridu niċċaraw li kooperazzjoni reali ma dak l-istat ma dak il-pajis huma impossibbli. għalfe qegħdin inħarġu il-gwardjani tal-kosta biex jirriskjaw għaliex meta biex jissalvaw anzi n-nies għaliex meta salva n-nies eh, fuq bastiment li qed tajjar bandira tal-Unjoni Ewropea ma tistax imbagħad ħottom fix-xatt Libjan. Din iġħadu nifmuwa għalhekk qed nħarġu l-Gwardjan tal-Kosta tal-Libja. Imma irritu ikun hemm port sigur għax inkella nkunu wasalna n-nies fil-portijiet tal-Libja sajna u aħna hemmhekk dem ħajkun perikolus fil-bastimenti Libjani għalli xekk inti eh, titneħħa minn din gżajru mill-bahar tġi salvat eh, u titpoġġa fuq bastiment Libjan taf li sejr lura eh, fid-direzzjoni ħażina u sejr lura detenzjoni u dan Din is-sitwazzjoni qatt ma tista' żomm lin-nies kwiti ehm, u mod volontarju jirkbu fuq bastiment tar salvataġġ u dan ovvjament jista' jwassal għal violenza u nuqqas ta' paċi f'dawn it-tip ta' dajjes u jekk aħna ma nkunux nafu xiġru wara l-isbark l-unika konklużjoni li jista' jkollna hija li le m'għandniex li kooperaw hemmhekk l ewwel u t-tieni aħna ipokritiċi jekk ma niċċarawx din il-risistamazzjoni minn Niger, grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Valero issa. Grazzi ħafna. Jien ukoll qed naqra l-istrateġija tal-mitigazzjoni tal-riskju qed naqra li inti fil-UNHCR enfasizzajt ukoll ir-rwol tal-NGOs u il-bastimenti merkantili, eccetera, fil-salvataċ, eh, fil-sforzi ta' salvataċ, fil-ħidma ta' salvataċ. Nar il-ġimma li għaddajna għajt organizzazzjoni NGO li qed taħdem fuq ċertu salvataġġ u qalu li li għatem diskussjonijiet fuq il-kriminalizzazzjoni tal-ħidma tagħhom u li għadhom qed jiġu akkużati li hemm din il-pull factor dan il-fattur ta' ġibda li l-immigranti jiġifieri jaqsmu l-Mediterran hemm xi ħaġa li qed hija attrajenti għal-jom u din xi ħaġa diskutejnija ħafna sena ilu meta kien hemm il-kap ta' Frontex mar jgħid xi ħaġa f'din id-direzzjoni, ma jiena nixtieq nisma xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni x'inhi bħalissa hija ħażina daqskemm għalunna. X'qed jiġri f'dan il-mument? Fuq il-fiċċija u salvataġġ. Bodu, and may I take a final question? I'm really sorry, uh, it's very... L-aħħar mistoqsija, skużani, Iva, naf li hija xi ħaġa frustranti għaliex qed nispiċċa l-ħin u għanna kummissarju issa wara dan. Sfortunatament, mux sfortunatament, il-kummissarju, ma ovvjament ħabba ħin Ta' fuq xe t-rnajt. Għax dan huwa dan dinja kwistjoni tant importanti u qegħdin e, niġildu kontra l-ħin. Birgit, l-aħħar mistoqsija malar malar. Grazzi ħafna sul President ħan prova nitkellem fil-qosor jiena m'għandix dubju li dawk il-persuni li aħna eh, insejħulhom il-gvern Libjan qegħdin jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom ma jkun ħarsu lejn is-sitwazzjoni diżastruża kemm għar-rifuġati u l-immigranti ma anka għaċ-ċittadini Libjan infushom jiena ma nafx kif verament jistaw jorganizzaw ruħom. U jek qed nitkellmu dwar il-Gwardjani tal-Kosta Libjani biex nsejħu l-omek li għalissa għadhom mhux eh, m'għandhomx it-tamir u għadhom mhux imħarġa, l-mistoqsija tiegħi hija l-Istati Membri tagħna fejn qegħdin biex verament jappoġġawhom. It-tieni qed jiena nista' nifhem bisħieħ li l-immigranti li qegħdin jaħarbu minn dawk il-kampijiet fil-Libja ma jridux imorru lura il- Eh, fuq il-bastiment tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Libja biex imorru lura f'dik is-sitwazzjoni, ġifiri jiena naħseb li s-sitwazzjoni hija trid tkun li dawk l-immigranti, rifugġati, l-immigranti, persuni tifittxu għazil, eccetera, inneħwom mill-Libja, imma jek naħorġuhom mill-Libja, jekk filmti ċifri sew, sew, qed nitkellem fuq madwar 500,000 persuna. Imma biss 40,000 li forsi huma lesti għal azil u li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali u jiena jiddispjaċili imma jiena nħoss ċertu mistħija li l-istati membri mhumiex qed jagħmlu l-weddiet biex jieħdu dawn in-nies aħna kontinent ta' aktar minn 500 miljun ċittadin, 40.000 ċittadin, mandumx, mandumx ikunu problema, ġifiri nifinanzjaw il-kampijiet fil-Libja minn xajnuna, jina għet nistenna bil-ħerqa għal insibu soluzzjonijiet oħra, verament nishtiq nisma aktar mill-UNHCR imma anka l-Kummissjoni, IAS, e xet jiġri ġifiri u x'verament jista' jgħin fis situazzjoni kurrenti u anka fuq meta twila ta' żmien. Grazzi issa xiftit mill-tweġibiet tal-Libe u bazati fuq delegazzjoni tal-Libe li kienet marret eh, Tunizija, eh, konna tqajna ma' Gordjan tal-Kosta, eccetera. Mela, għajt xi ħaġa qabel ma nisimgħu. Grazzi ħafna sur President malar malar biex ma nkomplix innaqas il-ħin jina derli li fimt minn dak li għalinna eh, l-UNHCR u sur Mordju li hemm speċi ta' nuqqas ta' sinkronizzazzjoni minn naħa għandek l-UNHCR li qed tgħidilna li għandhom bżonn aktar postijiet specialment għal dawk li ġejjin minn Niger. U dak li qal is-Sur Mordju li għandhom bżonn jaċċeleraw l-akkreditazzjoni propju biex ikunu jistgħu eh, peress li hemm diġà offerta ehm, eh, li ma mod nistgħu ngħinu għawek sa jkun hemm dan it-tip ta' sinkronizzazzjoni u jkun hemm koordinazzjoni aħjar. Issa kemm xi ħadd li għandu eh, kemm il-UNHCR kif ukoll il-Kummissjoni kemm xi raġuni għalfejn f'daqqa waħda hemm eh, żieda kbira ta' Tunezini. Eh, meta irnexxinni li irnexxinna li eh, ċittadinanzi oħra ma jizdidux, eh, hemm raġuni konkreta fuq dan tista' tagħtina spjegazzjoni, grazzi. Thank you very much, Ala. Obviously, we could have gone into... Iva, ovvjament, stajna tħalna ħafna aktar dettal. Ma tuna stampa ġenerali malajr malajr mill-kollegi l-ewelet, mill-rappresentant tal-UNHCR għan xiftit minn dawnu mistoqsijiet speċifiċi u ovvjament l-appoċ li jentom smajtu. Thank you. Um... Grazzi. Jena ħan prova wieġeb il-mistoqsijiet li ġew indirizzati li l-UNHCR fuq il-mistoqsija li kella xtaqsam mal-5,000 individu li għadhom f'detenzjoni u kemm qed jinżammew eh, f'ċentri li mhumiex taħt il-kontroll tal-gvern din hija eh, tweġiba li l-UNHCR m'għandix għaliex il- il-ċentri ta' detenzjoni mhux sanzjonati mill-awtoritajiet mhumiex ċentri li aħna għandna jom, għalihom, ma nafu fux bihom, ma nafu xejn fuqhom. L-unika realtà li aħna kon qegħdin nifaċċaw huwa li l emerġenza sabrata aħna indunajna li hemm 18 individwu bejn immigranti u rifuġati li kienu eh, miżmuma f'ċentri illegali meta seħet l-emerġenza ta' sabrata imma l-UNHCR u l-IOM għandhom aċċess għaċ-ċentri uffiċjali, imma mhux għaċ-ċentri mhux uffiċjali jew kważi kważi illegali, jiġri ma nistax natikom e, eh, risposta daw ċentru nafu li jeżist, ċentru nafu li jeżistu, kemem ma nafux, as fej edin ma nafux, imma meta niksbu l-informazzjoni naddua immedjatament lil gvern Issa biex jkunu jistgħu morru hemm u jaraw jekk l-informazzjoni ix korretta jew le. Fuq l-attivitajiet li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea, L-Unjoni Ewropea qed tiffinanzja kważi l-attivitajiet kollha u l-interventi li l-UNHCR għandha fil-Libja. Kan qegħdin nitkellmu dwar il-mekkaniżmu ta' evakwazzjoni, kan qed nitkellmu fuq it-trasport, il-ken, il-taħriġ ta' staff, eccetera. l-Unjoni Ewropea għandha ċertu budget f'dawn l-interventi għanna 113 miljon euro koll għal fond fiduċarju tal-Afrika li tiġi minn fuqa fuq il-Libja u u ħankun għandin nirċivu kol 5 sa 6 eh, miljon euro minn eko u anka mill fondi fiduċarji. U importanti u kol li nafasizzaw li għal ċentru ta' transitu ta' emerġenza li ġi approvat mill-autoritajiet Libjani, dan ukoll ħajerġa' jiġi riabilitat grazzi għal fondi li nirċivu mill-Unjoni Ewropea. Fuq il limitazzjoni ta' ċertu nazzjonalitajiet u aċċess għal refulmon, tradizzjonalment dan huwa marbut ma meta l-UNHCR ġit mitluba li tidħol fil-pajis u tintervjeni wara is-sitwazzjoni ta' Somalia u l-kriżi li kienem fid-disajnijiet, iżda rridu nifmu li is-soċjetà Libjana u il- eh, il-ħsieb tal-Libjani mhuwiex daqshekk eh, pożittiv dwar eh, l-immigranti u refuġġati. U għalhekk trebot tradizjon, tradizjonalment aħna kena aċċess għal ċertu nazzjonalitajiet li ħdimna magħhom u fej kienet isir ir-risistemazzjoni. Meta nsemmi dawn in-nazzjonalitajiet, aħna kena il nazzjonalitajiet tradizjonali Arab li huma bbażati l-aktar fuq il-prinċipju ehm, tal-brotherhood tal bħal Palestinjani, l-Iraqini, Sirjani, u għal nazzjonalitajiet Afrikani kienet ibbażata fuq il-ftejjim li l-UNHCR ħassibilhom soluzzjoni biex joħorġu mill-pajjiż. Issa għawek hemm bżonn li naħdmu aktar, speċjalment min-naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Komunità kollha internazzjonali, biex nafsu biex ikun hemm aċċess għal nazzjonalitajiet kollha l-oħra eh, li sbark u xiġri għal dawk in-nies li jkollhom jiġu zbarkati palma qed hemm ċertu punti li huma ikkoordinati mal-IOM, issa fejn aħna preżenti mod dirett in-nies jintbatu l-ċentri ta' detenzjoni fejn immorru aħna u nirreġistrawhom. Ikonna id-data biometrika bażika u nevalwaw mbagħad eh, jekk għandix intervjenu mal-gvern biex jinħelsu morru għanti CDC li huma ċentri ta' komunità li huma mmexxija mill-UNHCR imma la darba l-gvern id-deċida li rridu nevakwaw, dawk in-nies jiġu identifikati u mbagħad jitpoġġew fuq il-lista għal mekkaniżmu ta' evakwazzjoni. Issa għall-aħħar mistoqsija nista' wieġeb għaliex naf li ma tanċanna ħin li ma stati membri għamlu u għamlu pledge għal kazijiet tan Niger. Aħna għanna l-Franza li diġa kienet zewċ jew tliet missjonijiet biex tintervjeni kien hemm l-Iżvizzera wkoll, hemm pajjiżi oħra qegħdin jagħmlu pledging eh, bħal l-Italja, għandna Norveġa, l-Iżvezja u anka Malta kif ukoll xi pajjiżi oħra mhux tal-Unjoni Ewropea mal kwistjoni hija li meta ħajkunu jistgħu jistgħu dawk il-każijiet u meta jsiru il-kontrolli ta' sigurtà għal dawn il-każijiet biex jimxu qudiem, eh, dan huwa proċess twil ħafna għalhekk issa kellna biss 25 individwu li fiżikament eh, ċaqalqu minn Niger sa' Franza. Nispera li wieġibt il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna u niskuża ruħi li Sunjura Jorova għalix eh, edin naqbżu l-ħin imma dan hija kwistjoni sensittiva ħafna għaw mistoqsijiet speċifiċi li twaslu mill-membri. Issa nixtieq nitlob li Simon Mordi u Sur Pikej biex bejnietom jindirizzaw dan. Skużani, naf li ma tantx għandkom ħin eh, fuq kwistjoni verament sensittiva imma intom esperti mhux l-ewwel darba li qed tagħmlu għadi u għalhekk naħseb tistgħu ta' jinnexxielkom. Ħudu naqas punt mill-punti ewlenin Iva mlajr malajr, ċifri ġenerali din miex xienza eżatta, imma ħaġa waħda nixtieq nsemmi huwa li l-IOM aġġornaw ir-rapport tagħhom minn xahar li għadda u waslu għal konklużjoni li probabilment hemm madwar 750.000 migrant bħalissa fil-Libja din jażida mill-istima ta' qabel mhux għaliex żriedu n-numri imma sempliċement għax bidlu il-mod ta' kif qed jikkalkulaw iċ-ċifri. Nix nenfasizza iżda iżda li mhux dawn il-persuni kollha jixtiequ jmorru l-Unjoni Ewropea. Ħafna minnhom fil-fatt eh, ivvjaġġaw u xtaqu jaħdmu fil-Libja u spiċċaw maqbudin f'kundizzjonijiet diffiċli. Fuq il-pledges ta' risistemazzjoni biex niċċara minnaħat tal-Unjoni Ewropea għaw 40.000 pledġ mm, para total dan ikopri il-rotta tal-Mediterran tal-Vant kif ukoll dik ċentrali jekk ħarsu lejn dik tal-Vant 14 il-pajis eh, assoċjat magħha hemm madwar 700 pledge mill-istati membri u minn dawk Speċifikament, em 3425 huma pledges li jistaw direttament e, dak li l-UNHCR tagħmel fuq il-mekkaniżmu ta' eh, eh, evakwazzjoni emerġenza għandna nis minn l-Italja, minn Franza, imma hemm oħrajn li m'għandhomx rabta ġeografika hemm madwar 1300 għalhekk jiena fiduċjuż li bħalissa l-pledges tal-Unjoni Ewropea jistaw jisostnu imċifri li l-UNHCR għandu fin niger u għandu li qed jippjanaw li kollon fin niger fil-ġejjini qarib. Xissaw nagħmlu aħna? Illum hekk kif qed nitkellmu hemm laqat ta' dak li jissejjaħ il-UNHCR Core Group fuq ir-sistemazzjoni għal Mediterran ċentrali presedut minn Franza li qed isir f'Pariġi biex iħares lej x'nistgħu nagħmlu iżjed flimkien minnaħa tal-UNHCR imma anke minnaħa ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea biex naġlu ir risistemazzjoni minn Niger u idda ikonna suċċess u l-Kummissarju tiegħi, il-Kummissarju Avramopoulos ukoll ħajkun qed eh, jivvjaġġa f'nejn Njami fis-16 ta' Marzu jekk minister żbal bħala parti minn dan l-involviment. Jiena kont grata għal kjarifika mill-kollega tal-UNHCR fuq il-finanzjar għalix naħseb li huwa importanti ħafna li nenfasizzaw li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tasal għal approċċ olistiku biex nagħtikom eżempju ieħor ġimgħa li għaddiet aħna adottajna proposta li tiswa 150 miljun euro fil-partijiet differenti tal-fond eh, fiduċjarju. U il-parti kbira ta' dawk il-flus ħajġu implementati mill-UNHCR u l-IOM. Issa malajr malajr fuq il-Gwardjani tal-Kosta E, raġuni oħra l fejjina naħseb li huwa importanti li nħarġu l-Gwardjani tal-Kosta tal-Libja huwa għaliex isiru ħafna incidenti fil-ilmijiet territorjali tal-Libja Għalek aħna ma kenniex gwardjani tal-kosta tal-Libja li setaw jagħmlu operazzjonijiet tal-salvataġġ sena sena u nofsilu. Ma kellhomx bastimenti, per eżempju, aħna bla poċ tal-Italja irriturnajna xi ftit mill-bastimenti li kienu l-Italja, ħarriġna madwar 251 mill dawn il-gwardjani tal-kosta u fassalna mekkanizmu ta' vetting qawwi li qed jippermettilna nassiguraw li persuni li forsi għandhom xi ehm, li hemm dubji fuqhom ma jibbenefikawx mit-taħriġ. Issa l-pass li jmiss huwa l-meħdu benefiċċji b'dan il-mekkaniżmu sabiex ikunu fil-post u operattiv, imma memx dubju li edin insalvaw il-ħajiet u n-nis edin jilġu salvati minn bastimenti fraġli li kieku kienu jinqelbu u forsi jmutu aktar nis. Nis, Iva, hija eh, problema di imma japplika l-istess għal ċentri ta' detenzjoni, aħna ma nappoġġawhomx ovvjament, imma jekk nużaw ftit mill-fondi limitati tagħna, l-IOM kienet jitħol, qed jitħol, qed jassigura li ikun hemm trattamenti ta' emerġenza ta' saħħa, eh, ikel, ilma, eh, eh, x'inhi s soluzzjoni jew hekk jew b'xejn. Mhix soluzzjoni faċli, ma din hija l-għażla li qed issir u jiena naħseb li l-importanti huwa li nsalvaw in-nies ovvjament l-an ta' politika huwa li dawn iċ-ċentri fl-aħħar mill-aħħar għandhom jingħal u jiġu trasformati eh, f'ċentri ta' kolljenza aktar miftuħin u aħna bħala għan ta' politika irrid ikonna li n-nies ma jħossux il-bżonn li jridu jirriskjaw ħajjithom billi jaqsmu l-ibħra. Aħna għanna eh, programmi ta' ritorn volontarju lura f'pajjiżhom li jista' jaħdem u huwa eh, fattibli. Jiena naħseb li b'dan il-mod koprejt il-punti lenin. Grazzi. Iva għad diffiċli xemm il-kummissarju qed tistenna u nis daħlu Judith. Id-dispieċini għax verament situazzjoni diffiċli. Nixtieq li IAS e ukoll jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom għandhom żewġ minuti. Is-Sur Pike Iva. Żewġ minuti mhux aktar għax verament qed għandna ħafna pressjoni. Nina nifhem grazzi ħafna Sur President. Fuq il-finanzjar ta' ċentri ta' detenzjoni xtaqt nikkonferma dak li ntqal mis-Sur Mordju l-Unjoni Ewropea ma tiffinanzjax l-funzjonament ta' ċentri ta' detenzjoni. Rappreżentanta Olja kienet ċara ħafna li itrit li dawn iċ-ċentri jingħalqu u l-appoċ li aħna qegħdin natu fil-Libja huwa permezz tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u l huwa li taffi il-kundizzjonijiet ta' dawk li huma miżmuma fiċ-ċentri ta' detenzjoni u mhux li finanzjar ta' ċentri. Issa il-mistoqsija l-oħra kienet dwar jekk għandix ninvestigaw il-ksur tal eh, jekk aħna ninvestigawx il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem iva aħna hekk nagħmlu nitolbu l-awtoritajiet li investigaw meta nisuspettaw li jkun hemm każijiet. Rappreżentanta Olja kitbet lil numru ta' membri tal-Parlament Ewropew fuq kas li għandu xaqsam ma' eh, incidenta bastiment tal-NGO eh, Nispera li rċevejtu r-risposta tagħhom dan huwa eżempju ċar ħafna ta' kif aħna nġibu ruħna f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet l-aħħar net l-istati membri jagħtuniex appoġġ iva, jagħtuna ħafna appoġġ. Eżempji huma il-EU NAFOR, l-operazzjoni Sofija fil-Mediterrat, fil-Mediterran, mux inqas minn disa stati membri eh, allokaw assi f'dik il-messjoni, ġvil mux bis assi manka personal jubam ġviri il-missjoni tal tal-tal-ajnuna, taħdem fuq affarijiet li ġejjin mill-amministrazzjoni tal-istati membri u l-Italja, nġirt insemmi l-Italja kienet proattiva b'mod partikolari u tappoġġa eh, dan l approċċ lejn il-ġestjoni tal-migranti irregolari. Grazzi. Yeah, I think it was inevitable once you'd got the responses. Mela, ħattu t-tweġibiet li għatu lokalizet mistoqsijiet dinja ħagġa taħra importanti għamela f'nofs minuta. Umbat kolli nala, grazzi ċe, memx eh, eh, eh, sistemazzjoni Ewropea mill-ġdid bħalissa hemm pajjiżi li għamlu l preġis tagħhom bat għandna il-Kummissjoni Ewropea li li suġġerit li hemm eluf ta' pleġis postijiet li tlet Telef mija u xi ħaġa li huma postijiet, jiġifieri dan mhux sistemazzjoni mill-ġdid. Xi ħadd irid iwieġeb u jgħid illi dan huwa ħsibijiet li wieħed jixtieq imma n-numri qegħdin hemm. Il-Kummissjoni forsi tista' twieġeb għal dan grazzi e, e, is Rova ħatoqtolni qed il-President 15 minuta fir dan il-libe u ma ħin twil. Għana ma namnux dawn affarijiet. Ma nafx il-kommissjoni. Simon tista twiġef fħin għazin? Jekk jisir rova tejtu rajt nistan wieġeb hemm risistamazzjoni mill-ġdid aħna minna ma' 26,000 fruq daw l-aħħar sentejn grazzi għal fondi Ewropej. U kien hemm 312 il ruħ illi marru mill-Libja direttament għall-Italja daw kienu permezz ta' fondi eh, Ewropej kena ma' 10000 ruħ ir-ras kien hemm ukoll nies minn Niger għal Franza fondi tal-Unjoni Ewropea, kien hemm risistemazzjoni wkoll ta' lej Romania, allura dawn ir-risistemazzjoni saru fil-qafas ta' E, e permezz tal-finanzi e, u budget tal-Unjoni Ewropea u naħseb li l-laqa tal-lum ħatejn għal iżjed risistemazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi nirringrazzja l-ċer tal-Kumitat tal-Unjoni Ewropea l magreb dan huwa approċċ holistiku li qed nitkellmu fuq u nitkellmu ħafna mill-qrib magħkom u nirringrazzja l-kollegi ta' dibattitu li anka l-Kummissjoni u li EAS nirringrazzjawkom kollha għal dan id-dibattitu daqshekk importanti u niskuża ruħi għal darb'oħra għas-Sinjura Jurova jekk forsi tixtieq titla' fuq il-podium Mela, għan nibda l-introduzzjoni bla telf ta' żmien. Jekk ħadd titilqu mis-sala jew teħlin eh, jekk iġobkom zommu l-kwiet. Ħalli nitkellem ħalli nagħmel l-introduzzjoni. Mela kollegi, dan huwa dialgu strutturat ma' Sinjura Jurova, Kummissarju għal Ġustizja Konsumaturi u Igwaljanza bejn il-ġeneri. U waqt li ġejjaħ dejjaw fuq għan nitkellem fuq l-implementazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-2017 se titkellem fuq. u l-prioritajiet tal-2018 għan nismaw l-Kummissarju u hemm għaw l-istorbju ma ikolli nieqaf għaxin attenzjoni kħeġobkom Hemm diversi kwistjonijiet hemm diversi kwistjonijiet li għandna niddiskutu u s-sinjora Jurova ħadd titkellem fuq il-prioritajiet ta' 2018 u implementazzjoni tal programm ta' jitma tal-2017 u bat niġu għal mistoqsijiet u diskussjoni. Sinjura Kummissarju għal darba oħra id-dispeċini tal-ibdejna tard. On, grazzi ċer u onorevoli membri, grazzi biex nistokta bi dialogu ma'kom memx għalfej tiskużaw ruħu, ruħkom mi, għax dan kien dibattitu importanti ħafna, suġġett importanti ħafna. Ejja niġu lura suġġett tagħna. Di l-aħħar sena u riet il-jem ħafna għaffajt li nistgħu naslu għalihom jekk naħdmu iktar mill riflim kien, u nixtieq ningrazzjakom għall kooperazzjoni eċċellenti mal-membri ta' dan il-kumitat u tafu bintom illi aħna kellna ħafna ħafna files li ħajkollhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej. L-ewwel ħan nitkellem fuq il-programm ta' ħidma tal-2017 xi suċċessi u trialogi li għandna bħalissa meta nħarsu lura li s-suċċessi li PPO l-PPO e kien suċċess kbir L-isforzi tagħna issa jridu biex l-IPPO ikun operazzjonali kemm jista' jkun malajr u nippruvaw inġibu wkoll l-istati membri s'issa mhumiex jipparteċipaw. Jiena partikolarment kuntenta li l-Olanda ddeċidiet li tidħol fis-sistema IPPO. Nittama li dan inkoraġixxi biex oħrajn e, jagħmlu l-istess għandna 21 stat membru, inkluż e, l-Olanda, u nittama li aħna nkunu nissu nikkonvinċu li l-oħrajn li għadhom barra biex jidħlu mal-pajjiżi fundaturi tal-IPPO żvilupp pożittiv ieħor kien l-eżitu negozjati fuq reviżjoni ta' raba direttiva ta' ħasil ta' flus illi kien deċiż ħafna u nirgrazzjakom tal-appoġġ kbir tagħkom li kien importanti ħafna, ta' xprun importanti u nħares il-qudiem fuq l-iskrutinju kontinu tagħkom fuq l-ordnijiet u il-proposti dwar il-nazzjonijiet eh, ta' pajjiżi terzi u regolament ta' regolament 45/2001 fuq il-protezzjoni ta' dwar il-protezzjoni ta' dejta personali minn Istituzzjoni u entitajiet tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-regolament Eurojust. Personalment jina ħankun imdaħla fil-konklużjoni ta' daw il-files u ħajkun hemm trialogu għada stess. Issa nixtieq naqsam magħkom l-opinjonijiet u l-affarijiet kif huma bħalissa fuq il-regolament, l-applikazzjoni ta' regolament ta' ta' protezzjoni ta' data. Fi 25 ta' Mejju jien ovvjament qed nitkellem fuq l-applikazzjoni tal-ek ċimsejħa GDPR il-Komissjoni fl-24 ta' jannar e, ħarġet komunikazzjoni dwar dwar rapport dwar kif sejra l-GDPR u xat irrid isir mill-atturi kollha interessati kemm l-Istati membri, autoritajt tal-protezzjoni tad-data, imsieħba kollha interessanti kollha għandhom ikunu preparati u lesti għal 25 ta' Mejju kif ħad kifet. Il-Kummissjoni għam daħla ma l-imsieba kollha interessati u l-affarijiet ħaj jinbidlu mis-sitwazzjoni eh, kurrenti fej sissa kellna 28 sistema differenti u issa rridu nippruvaw niżguraw illi ikun hemm eh, mekanizmu wieħed għal eh, għal Unjoni Ewropea waħda għal kontinent wieħed. Allur irridu nifmu il regoli ġodda u l-applikazzjoni tagħhom sa minn Mejju ta' dis-sena wara dan ħajkun hemm kampanja ta' eh, ta' arfin aħjar biex bekk eh, iċ-ċittadini jkunu marfin aħjar fuq id-drittijiet tagħhom ikunu jistgħu e, jattwawhom. U rridu noħolqu kuxjenza u nżidu kuxjenza forsi stati membri dwar dan il-GDPR qed isir iktar u iktar mudell mad-dinja kollha u ħafna pajjiżi qed jippruvaw jikkupjawh. Hemm interess qawwi ħafna minn diversi pajjiżi biex ikollhom eh, deċiżjoni u issa ftaħt irrid mal-Ġappun u mal-Korea t'isfel illi aħna nittatwom bħala kwistjoni ta' priorità dwar il-Ġappun. Aħna qbilna fuq roadmap biex nindirizzaw differenza, differenzi bejn iż sistemi differenti. Da jinkludi regoli supplementari li ħajjejnu biex aħna inservu ta' pont diskussjonijiet ma' naħa Ġappuniża hija dwar il-kontenut u dettalji eh, tekniċi ta' soluzzjoni. Lan tagħna jibqa' li nadottaw apposta deċiżjoni fil-xhur li ġejjin li mbagħad wara hemm eh, proċedura ta' adekwatezza regolari. Ħanżommu żgur il-Parlament Ewropew informat. Dwar il-Korea aħna qed nintensifikaw id-dialogu tekniku reċiproku imma il-verifika tal-leġislazzjoni tal-Korea għadha d skont il-progress li nkunu għamilna aħna nixtiequ nagħlqu daw il-taħdidiet dis-sena wkoll. Bħal Ġappun aħna e, naraw il-Korea bħala imsieħeb strateġiku u eżempju għar reġjun kollu meta niġu għall protezzjoni tad-dejta. Bil-pakket dwar il protezzjoni ta' data eh, ta' data qed nippruvaw nadattaw ruħna għal sviluppi rridu nagħmlu dan fiż-żona ta' fl-ambitu ta' liġi kriminali u għal dan ir-raġun għal din ir-raġuni eh, il-Kummissjoni delwaqt toħroġ f'komunikazzjoni iktar u iktar eh, evidenza bħal din qed hija bżonn juża fuq diversi reati kriminali seri bħal pereżempju pornografija tat-tfal. Dan kollu jitlob ta' evidenza immedjata u aċċess transkonfinali ta' evidenza elettronika għadha mhix biżejjed xi stati membri jippruvaw huma wejidhom eh, isibu soluzzjoni ma aħna għandna bżonn approċċ fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Approċċ li jagħmilha possibbli biex l-awtoritajiet jitolbu eh, informazzjoni li l-fornitur ta' servizzi fi stat membru ieħor waqt li jirrispettaw il-proporzjonalità, eccetera dan l-abbozza jiġi mfassal eh, settament skont ir-regoli tal eh, regoli tal prezzjoni tad-data. Jiena niddiskuti da kollu ma'kom ġar darba l-Kummissjoni tkun appoġġjata din. Nitlobkom taqblu eh, tikkoperaw magħna dwar l-iskadenza minħabba l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin sena d-diela nisħaq fuqkom u koll biex inżomu daqqatajn fuq xqed jiġi fl-Istati Uniti tal-Amerika fuq l-istess suġġett dwar l-użu ta' data u il-kas ta' Microsoft. Jiena ħammur fi żmien ġimagħtejn l-Istati Uniti biex niddiskuti eh, mal-soċjetà ċivili Amerikana u mal-gvern Amerikan u biex l-antijaj u għal-insibu soluzzjonijiet biex evidenza eh, elettronika tkun tista tiġi provduta faċilment eh, eh, brispet sħiħ lejn il-prinċipji tagħna tal-protezzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. L-Istati Uniti għanna bżon li tirrispetta dawn il-konformitajiet li għanna għamilna waqt Eh, sar xi progress imma għatem passi li hemm bżonn jittieħdu ta' Amerikana u intom intom konxi ħafna ta' dawn. Innaħa Amerikana qed tippreżentana diskussjonijiet ibsin ħafna. Issa ngħaddi għal inizjattiva ġdida tal kummissjoni waħda li diġà ħarġet nixtieq niġdilkom l-attenzjoni, ir-rakkomandazzjoni tal-kontenut illegali publikat il-kontenut legali li ħareġ il-ġimgħa l-oħra biss, jiġifieri huwa frisk, approċċ għal tipi kollha ta' kontenut illegali waqt li jinnota l-ispeċifitajiet kollha u joffri eh, riżultati eh, ħtiġijiet differenti skont il-bżonn salvagwardja ċittadini dwar kif il-kumpaniji determinaw ruħam dwar il-kontenuti legali kif ukoll id-dritt ta' ċittadini li jibatu eh, counter notices jekun ma jħossu li hemm xi materjali legali f'dan id-dawl il-komunikazzjoni toħloq bilanċ bejn naħal waħda li jkun hemm possibilità illi ta' privatezza u li ntekiljaw il-terrorizmu u fuq inħal oħra li nippreservaw il-libertà ta' espressjoni fuq l-internet. Dan it-test juri 100% li regoli eh, eh, ċerti regoli li huma auto u li jaħdmu waħidhom kienu eh, ta' suċċess Ippermettu li wkoll ngħid xi erba' kelmiet dwar l-istat ta' dritt u l-suġġett ġenerali li huwa tant għal-qalb dan il-kumitat naf li dan id-diskutejħ id-diskutejtu l-ewwel mal-Viċi President ta' Timmermans il-ġimgħa l-ora dan ġej mill-Kummissjoni għal-programm tal-2018 dwar l-infurza tal-istat ta' tif fl-Unjoni Ewropea. Din it-tħabbira turi il-xol tagħna fl-imkien biex insaħħu rispetta id-dritt ta' dritt u biex aħna e, insostnu l-istat ta' dritt fl-istati membri kollha dan ħajkun fuq meta ta' żmien twil u ħaniġbdu mill-esperjenzi fi snin reċenti ħajjuhu konsiderazzjoni wkoll tax-xogħol tal-Parlament Ewropew li jinkludi riżoluzzjoni adottata fil-25 Ottubru tal-2016 illi tirrepeti riflessjoni. Il-Kummissjoni qed tipprepara wkoll taħt il-preżenza tal-Awstrija konferenza fuq sistemi ġudizzjarji ta' ġustizzja għall-2018 fil-konklużjoni tal-intervent tiegħi jiena nixtieq ngħid erba' kelmiet dwar l-ħtieġ urġenti li noqogħdu iktar attenti fuq is-sitwazzjoni ta' minoranzi fl-Unjoni Ewropea waqt li m'hemmx eh, kompetenza ġenerali fuq persuni fuq dritt ta' protezzjoni ta' protezzjoni ġejjin minn minoranzi minoranzi, il-Komissjoni tara fil-li hemm bżonn ikun hemm eh, rispett fost l-Stati membri partikolarment fuq illi daw il-persuni jiġu trattati b'mod indaqs, partikolarment fuq il-xenofobia per eżempju u homofobia insostnu li tkun hemm implementazzjoni sħiħa. Eh, hemm ksuriet eh, il-Komissjoni niddiet fuq ċerti stati membri dwar eh, eh, nuqqas ta' rispett eh, lejn it-tfal li ġejjin mir-Roma, mir-Roma u dan huwa skont l-istrateġiji tal-nies Roma u diskont l-integrazzjoni, suċċessi kif ukoll sfida, sfidi iktar importanti din din tal-studju ħaj inkludi riflessjoniet mill-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-perjodu tal-2020-2021. Qed nippruvaw e, navvanzaw u nixprunaw e, azzjonijiet u drittijiet tal-LGBTI li juru li ħafna mill-proposti tal-2015 ġew implementati b'suċċess minkejja dan Eh, dejta li għanna fl-idejn sfortunatament qed turi li għatem diskriminazzjoni għabbażi fuq l-orientazzjoni eh, eh, sessuali tal-persuni għadha d-dejja. Jiena kontenta ħafna li reċentament tagħna tajna otjiet għal 17 il-proġett ġdid f'21 stat membru taħt il-programm ta' opportunitajiet indas biex nappoġġjaw organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u attivisti tal-grassroots li hemm bżonn għandhom bżonnhom l-iktar. Inħares il-qudiem biex nisma' l-opinjonijiet tagħkom u fuq kull suġġett li forsi għandkom pieċi li tqajmu. U nixtieq nirringrazzjalkom għal darbohra fuq il xol tant ta' valur tagħkom u nħares il qudiem mal kooperazzjoni mill-kbira mill-qrib fuq il-libertajiet ta' soċjetà ċivili. Grazzi ħafna. And thank you also, Vera, for your... U grazzi ħafna lilek, Signora. Unħasu l-qoddim għal kooperazzjoni ta' kompenjietna qabel ma naddi għal koordinaturi <coughs> hemm xi tħassib li diġà smajna nisimgħu l-ewwel waħda hija ovvjament jekk hemm xi dewmien x'inhu ir-raġuni ta' dewmien u mhux sigrid dan li hemm tħassib dwar il-bażi GDP jekk jista' titħol fil-kooperazzjoni ġudizzjarja u kif ħan nittrattaw dak tħassib kbir li għandna. u ja tkun ta' problemi problema kbira jekk se tkun taħt issu intern dan huwa tħassib prinċipali nisma' mnant il-kollegi tiegħi wkoll. Tista' tagħtina xi iktar informazzjoni meta il-proposta se toħroġ nishtiq illi nittrattaw immediatament din. U wissa nduru għas-Sinjura Mezzo la koordinazzjoni. Yeah, um, thank you, Madam Commissioner, for coming here today. Um, thank you for your excellent work. Now... Sita xolti jek, naf li jem ħafna kwistjonijiet li jem bżon niffaċċjaw, kif diġa għettulna fil-kamp ta' ġustizja u għafridba interni, imma jem eh, punt importanti fil-proġett Ewropew nħossu li wieħed li mill-iktar kruċali u bżon jusu li nassiguraw li eh, demokrazija, stat ta' dritt u li nappoġġjaw niproteġu eh, drittijiet tal-bniedem huma assolutament importanti u fil-Finlandja inti kont sħat li dan huwa il-moment opportun illi aħna nagħmlu xi ħaġa biex aħna nsaħħu eh, dawn il-kwistjonijiet minn dakinhar l anka fil-Malta u Slovakkja qed ikollna ġurnalista kull wieħed li ġew assassinati. Dan huma kdaw eh, kienu attakki vili eh, fuq il-medja, fuq l-istampa u dawn l-istituzzjonijiet eh, mumiex edin jiffaċċjaw din il-problema. F'ċerti stati, waqt li fuq il-karta li kollox qed isir sewwa, almenu b'mod legali, tant jintużaw b'mod selettiv, ma jkunx hemm effett tagħhom fuq il-karta tara mod imma fil-pratika ssir mod ieħor. Aħna dinja ħaġa li aħna t-nifacċaw fl-Ewropa u hemm bżonn li nindirizzaw. di mhijiex kwistjoni ta' xi stat membru wieħed individu, Però hemm bżonn li għandna bżonn mekanizmu espert, immexxu mill-esperti fuq l-istat ta' dritt, fuq l-istess ta' fuq l-istess livell ta' skrutinju. Rapporti bħal dawn għandhom ikunu parti mid sistema ma ultimament il-messaġġ tiegħi huwa li qegħdin noħor ejja inneħħu l-politika mill-protezzjoni ta' ċerti karattri ta' ċerti persuni u l-Kummissjoni Ewropea da tagħmel l-almu tagħha biex nipproteġu l-istat ta' dritt. Grazzi ħafna. Grazzi, nixtieq insemmi lill kollegi li eh, fil-fatt eh, hemm delegazzjoni eh, libe illi pitata għatmur l-Slovakkja illi huwa moment faqtu biex natu segwitu għal-ħidma tagħna Senjura Sepeller. Grazzi Senjura Ġrova. Grazzi Kommissarju tal-li missejt ma' numra ta' punt importanti li għaw taħt il-portafol tiegħek. Jena raw naqra dwar kemm eh, nixela missu eh, punti differenti u kemm nixelek E eh, Permetti li nibda bl-istat ta' dritt. Skużani, pero l numru ta' snin dan il-parlament dejjem staqsejna kif nistaw intejbu situazzjoni, pero għatma kienna tweġiba Sinjura Mezzala semmiet eh, Malta u l-Slovakja, pero l-axar sviluppi fil-Polonia, per eżempju, u ma tassew ta' tħassibu, u safejna fjena sissa il-Kunsill ma ġebċe għal proċedura artiklu 7 li għanda issir proċedura normali eh, u biex tibat sinjal l-oħrajn illi hemm situazzjoni bizzat membru partikolari li ma tistax tibqa' sejra. Kifini l-istess fl-Ungerija b'mod uffiċjali qatt ma stajna res u tħassib illi eh, missuma l-korruzzjoni jew nkella u kif jitużaw il-fondi Ewropej. Ġifieri, il-mistoqsija tiegħi hija hemm xi ħaġa li qed biex is-sitwazzjoni titjieb u hemm eh, xi ħaġa maħsuba biex tingħati iktar saħħa l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm iktar tweġiba u tweġiba iktar malajr min-naħa tal-Istati Membri. Xi ħaġa oħra forsi mhix daqshekk ta' sorpriża fuq eh, il-Privacy Shield. Kien hemm ħafna stati membri eh, anzi kien hemm ħafna kollegi li kritikaw diversi punti l-ewwel net il-kwistjoni tal-ombudsman u il-grupp ta' ħedma ta' artiklu 29 qal li dan ma nistawx inqisu ġifieri ma nistawx inqisu li jkun hemm rimedju effettiv għeddim tribunal u diġà hemm data ta' skadenza li ġiet fissata nhar il-25 ta' Mejju ġifieri meta l-każ ħajkun referut qoddim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja wara li jkun għadhom il-Qorti Nazzjonali. Il-Kummissjoni x'passi ħadet, x'passi bessi jieħu biex tirrimedja sitwazzjoni u intom fiduċjużi illi id-data ta' skadenza tal-25% ħa tintlaħaq mistoqsija oħra marbuta ma' privacy nafu li hemm l-att tal-viża sezzjoni partikolari fejn eh, hemm semmi li ħaj jissaħħaħ l-aċċess tal-aġenziji għall informazzjoni fuq eh, ċertu eh, kategorija ta' nies xitejdu fuq il-legalità ta' din il-proċedura marbuta mal privacy shield, mbagħad fuq il-UPNR x'inhuma il-konsegwenzi ehm, tal-deċizjoni li tieħdet fuq il-EU PNR u kemm diġà fuq flus biex inħejju l-EU PNR li supposta jidħol fis-seħ u mbagħad l-aħħar mistoqsija fuq il-GDPR jiena nara ħafna loopholes eh, fl-implementazzjoni tal-GDPR mill-Istati Membri intom lesti li tipproċedu eh, proġementi ta' ksur għal dawk li sada membri li ma weġbux eh, fi żmien fuqtu għal dawk il-miżuri eh, imsemmija fil-GDPR, iva fil-fat fuq dan il-punt hemm il-kussjoni tal-SMIs li mhumiex lesti forsi allura tistgħu tinkludu anke dak il-punt fit tweġiba tagħkom Kummissarju Ġurova dan semma wkoll fil-qali kellna mal-Parlamenti Nazzjonali, ġifieri din hija kwistjoni u fuq l enforzabilita Naf li mill sijar mawx senjura Stevens, pero l-onorevoli Jurek, forsi tixtieq titkellem għal-grupp tiegħek. Grazzi ħafna, grazzi, senjura Kommissarju, grazzi tassew tal-li ġejt għal din il-laqa tal-komitat tagħna. Dejjem tajjeb li konna konverzazzjoni u wiċċ fuq il-politika għal dan il-qasam u l-pozizjoni tal-Kommissjoni. l ewel net biex eh, jkellimkom fuq id-demokrazija diretta. Prezentament, eh, il romanija qed torganizza referendum jew tipprova torganizza referendum fuq id-definizzjoni tal-familja u t-qiegħda din definizzjoni fil-Kostituzzjoni. Kien hemm kważi miljun il-ċittadin rumen illi kien qed jitlob bidla ta' din id-definizzjoni fil-Kostituzzjoni u issa qed tintefa' pressjoni fuq il-gvern rumen eh, minn ċertu politiċi eh, biex dan madan ukollu ma jsejħx u allura x'inhu l-approċċ tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni. Issa nifhem illi minnhom jew ma semmejtu xejn illi ħad intervjenu eh, u allura kurjuż inkun naf xili il-pożizzjoni tagħkom fuq il-fatt illi n-nies iridu bidla, rridu din il-bidla u manna xejn il-qed iseħħ Imbagħad it-tieni mistoqsija. Id-drittijiet fundamentali u l-approċċ tal-Kummissjoni U eh, fu r-rwol tal-ġenituri fi trobbija ta' tfal nafu illi fl-artiklu 19 tal-Karta Ewropea tal-Drittijiet eh, Fundamentali eh, għanna il-fatt illi huwa dritt fundamentali illi l-ġenituri għandhom irabbu tfal Laqwa mod illi huwa illi huma jħossu eh, illi għandhom irabbu għama. Eh, allura nixtieq eh, nsaqsi inti xir pożizzjoni tiegħek anke brabtu ma' drittijiet tal-LGBTI. Nixtieq inkun naf naqra l-approċċ lejn il-familja naf illi kien hemm ideat li fl-iskejjel jiddaħlu kif jħet eh, punti bħal kif jħet eh, is familja, punti oħra fil-kurrikulum. Pero qed nara illi mhux kull tip ta' familja hija rappreżentata bl-istess mod. Allura forsi hemm kwistjoni eh, għal rispett ta' drittijiet tal-minorità għal deve Sofia Kjoġbok. Ta' pus kontent li nisma' li fl-axar mill-axar miex kussjoni ta' li hija il-gvern li jiddeċid il-min tħobb jew le kif għandek tħobb. Nishtiq norbat ma' l-misoqsijiet li għajmu l-Honorable Sipel u mezzala fuq eh, is-sezzjoni 7.2 tal-UPNR fuq eh, il-pat eh, li li jem DFR nishtiq nsemmi li jem proposti minnaħat tal-gvern tal-Stati Uniti biex jitwaqqaf ċentru ta' vetting nazzjonali jidher li databases kollha ħajkunu eh, konnessi bejnietom u dawn id-databases ħajkunu qed jinkludu informazzjoni fuq ċittadini Ewropej. Dawn imorru kontra il-femmet kollha li aħna kellna ma' l-Istati Uniti illi diġà mhumiex eh, biex eh, impoġġiha mod sabiħ mumiex kompletament ma mandomx dispozizjoniet legali kollha biex eh, iħarsuna. Jena għajni snin sħaħ naħdem f'dan is-settur 15 sena, ġvini xikun naf naqra l komissjoni kif t rwieħa fuq din kwestjoni. Bat eh, fuq il-font ta' tilwim eh, li jinkludejtu fil-budget, xe naf f'naqra xini din fiex wasaltu fl-implementazzjoni ta' dan minn dak li ħadd is-servizzi ma tantx jidru ħerqana fuq dan il-font ta' Tilwimu allura qed jippruvaw idajfu dan l-istrument. L-aħħar punt huwa fuq il-politika tal-Kummissjoni Ewropea, però hawnhekk qed nitkellmu l-ewwel qabel kollox fuq il-kredibilità tagħkom bħala gwardjani ta' trattat, eh, partikolarment eh, fil-qasam ta' demokrazija tal-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Nemmen li hemm ħafna ċittadini Ewropej li huma tassew diżappuntati eh, bil-ħatra reċenti ta' segretarju ġenerali reċenti tal-Komissjoni li ġi approvat mill-Kolleġġ tal komissari naf li s-Sur Selmajer għandu pjanijiet mhux bis ma' u ma' wkoll servizzi legali tal-Kummissjoni Ewropea. U inni nirċivi emails kif nista nafda li l-Unjoni Ewropea, il-proġett fil-proġett Ewropej, jekk inti għandek eh, il-qalba ta' seta illi qed taġixxi b'ċertu mod. Allura, jekk il-Kummissjoni qed naraw illi eh, mhux mill-lat amministrativ, imma mill politiku approvat in-nomina ta' din il-persuna u l-mod kif eh, saret il-nomina, jina nishtiq ta' sewi li t-illuminawni dwar dan kollu, issa Cornelia Ernst għal-gwe. Grazzi. Nemmen illi eh, mill-punti li għajmu l-kollegi qabli eh, tistaw tiġdu illi l-Unjoni Ewropea għabdet eh, għabdet it-tizvija u allura spiċċajna f'sitwazzjoni fejn għanna konflitt ekonomiku il-mistoqsija hija kif nistgħu ninnegozjaw eh, kustinijiet ta' privacy x'istgħu nistennew jiena ta' sew pessimista dwar dan ma nixtieqx eh, impinġi l-istampa ikreħ milli hija imma tassew nixtieq ngħid li maħna sodisfatti xejn fuq eh, il-pakket tal-ħarzin ta' data, eh, suppost sena 25 ta' Mejju għandu jidħol fis seħħ ġifiri għanna li privacy kif ukoll regolament li għandu japplika fuq livell Ewropej għal l-istituzzjonijiet, ċe, Pero dak li qed naraw u dan nistgħu narawh mill-aħħar dossier huwa li hemm il-kunsell li qed jagħmel blok sħiħ biex ikun hemm pereżempju dan l-aċċess dan dan id-dritt imneħħi lill-Ewropa. L-għallur intom kif qed tipproponu li tagħmlu dan għall entitajiet u l-aġenzija kollha Ewropej qed nitkellem hawnhekk ukoll dwar l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi nemmen li suppost huma wkoll għandhom jaqgħu taħt dispożizzjonijiet ta' dan l-att leġislattiv. Però naf li hemm il-Kunsill li id-defessu qed jibblokka dan il-proċess u dan wasal biex l-implementazzjoni ma ssirx sad-data stipulata. Pressjoni mhux ħatonqos tikber tista' U allura qed naraw nuqqas ta' fiduċa li qed inħolloq bejn l-istituzzjoni tagħna u l-Kunsill. Era li għax in-nies indonaw li din hija logħba ta' żmien u eh, l-aħħar punt fuq uh it-tfal Roma diskriminazzjoni napilli din spissi kwistjoni. Intom tkellimtu dwar strategija ta' integrazzjoni u għattu li din suppostanda tiġi riveduta fil-ħarifa, ta' jepwis, eh, pero il-mistoqsija hija bizzejiet revizjoni ta' din l-istrateġija u eh, xħat kun qed tagħmlu ħadd tolbu għal miżuri iktar stretti għal li huwa skandlu li hemm diskriminazzjoni kontra il-minorità Roma il minoranza Roma u din hija xi ħaġa li qed tiġri f'bosta stati membri. In-nies qed jistaqsu hemm barra qed issir xi ħaġa hemm miżuri vinkolanti li l-Kummissjoni għandha f'moħħha. Mhux biss miżuri li sempliċement jitħallew xewqa ta' l-istati membri. Senjura Sargentini, grazzi l-ewennet kommissarju għal proġetti li għandkom għal għal komunità LGBTI u tajab wis li jiġu appoġġat il-gay rights fl-istati membri kif ukoll li jkun hemm appoġġ ta' soċjetà ċivili biex ikunu nistgħu niġġieldu ir-reati marbuta mal-mibeda u nkunu nistgħu nirġieldu għażwieġ bejn l-omosessuali. dan iwassalni għal punt ieħor fuq eh, l-antidiskriminazzjoni li donna qed nitħabtu kemm il-Kummissjoni, kemm aħna fil-Parlament eh, id-direttiva fuq trattament indaqs li ħadd ma sema dwarha sa mill-2009 l qed taraw xi ċaqli hemmhekk eh, fiħdan il-Kunsill jew nkella hemm xi ħaġa illi l-Kummissjoni jew nkella l-Parlament jistgħu jaħdmu fuqha flimkien mistoqsija oħra fuq eh, id-direttiva dwar id-drittijiet tal-vitmi. Nifhem li eh, diġà kien hemm negozjati fl-2011, mbagħad kien hemm l-uffiċilizzazzjoni fl-2012, fl-2015 suppost kulħadd kellu eh, leġiżlazzjoni fuq id-drittijiet tal-vitmi. Dan ħassibna għaliex Mhuwiex il-każ qed tikkonsidraw għal daqstant proċeduri ta' ksur jew bdew proċeduri ta' ksur Anki fid-dawl tal fat li aħna fil-Parlament Ewropew qed nevalwaw dan kollu eh, għandkom f'moħħkom eh, li tagħmlu eh, li tattu taqqatajn kif l-istati membri qed jiżguraw li il-vitmi mingħajr karti jew kella bil ġibi mingħajr dokumenti jew kella bil-dokumenti jekk qed tagħmlu xi ħaġa biex ikun hemm trattament kif suppost, din hija xi ħaġa li tassew għandi għall qalbi rridu naraw illi l-implementazzjoni ta' din id-direttiva issir kif suppost forsi għandek xiftit informazzjoni x'tadina fuq dan. Grazzi ħafna wkoll tal aġġornajtna fuq id-direttiva kontra il-ħasil ta' flus li li eh, bil-presidenza Estona bl-isforzi tagħha kien hemm titjib konsiderevoli, però diġà qed hemm però qatt hemm ħafna sati membri illi għadhom mamlu xejn, diġà battu itri lil dawn is-sati membri li ma ġixxewx, però qed eh, tikkonsidraw il-pass li jmissa unek qed nitkellmu dwar roda ħatejna niġġieldu rejat partikolari. Importanti sa ti membri ħabirku tassew taswit il-qalb meta naraw illi m'hemmx implementazzjoni fosthom pajjiżi l-Olanda. Imbagħad l-aħħar punt id-dibattitu dwar l-MFF li jmiss. Ma nafx jiena hemm maħsuba proposti minn tal kommissjoni fuq il-kondizzjonalità meta nitkellmu dwar l-istat ta' dritt, jiġifieri li l-fondi jkunu miżmuma fuq riserva tal-ħarsin tal-istat ta' dritt, iridu naraw li l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali jkunu jiġu qabel kollox u nemmen li issa huwa f'waqtu dibattitu bħal dan hemm xi proposti li jimxu f'din id-direzzjoni maħsuba fil-ġejjieni qarib għana Marja Kurazza Belt. Grazzi, Sinjura Kummissarju, għall-inizjattiva kif ukoll għall-impenn fuq il-ġlieda tal-kontenut illegali online nemmen illi interessanti li semmejtu l-abus sessuali u l-abus sessuali u ehm, l-abus ta' tfal online Ta' sew nappoġġja il-fatt li l-Komissjoni tibqa' titfa' pressjoni fuq l-industrija biex tneħħi materjal illegali, materjali illi huwa ta' kontenut pornografiku illi huwa jirrappreżenta abbuż vizavi it-tfal rappresentati s sorta Tajjani, President tal-Parlament Ewropew, ressa proposta biex ikun hemm ratifika minnaħa tal-Istati membri kollha nixtieq nistaqsi x'inhi l-qada twali fuq il-konklużjoni fuq ir-ratifika u l-iffirmar tal-konvenzjoni mm, minnaħa minnaħa tal-Unjoni nafu illi hemm ċertu riservi nafu illi anki l-Presidenza Bulgara ifriżat ir-ratifika kollox eh, jilab eh, fuq l-interpretazzjoni ta' violenza bazata fuq is-sess eh, u definizzjoni ta' sess, gender, allura nixtieq nitlob resquha fuq l-aġenda tal-Kunsill tul il-presidenza bulgara għandu kol tħassib fuq regolament tal-privacy trialogi għaddejjin, pero nittama illi tiżguraw illi ikonna bilanċ bejn standard zolja tal-ħarsien ta' data personali mingħajr ma neddu l-innovazzjoni u li niprovdu ċertezza legali, konsistenza mal-GDPR kif ukoll leġislazzjoni li taħseb għal ġejjieni illi ma tċekkilx issu uh, waħdin digitali u fl-axħar nixtieq uh, nilqa' u nappoġġja l-proġett illi għadek kif semmejt uh, biex biex jiġi jiġu appoġġjati miżuri kontra diskriminazzjoni tal-LGBTI. Tassew ta' dispjaċir illi l-affarijiet frizzati fil-Kunsill ma nafx tasbu li ħajkun hemm xi ġaqliq f'dan il-mandat Grazzi issa Signora Bonafej. Grazie, eh, Sur President. L-istess eh, bħal kollega ko-rapporter fuq l-firmar u ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul minna tal-Unjoni Ewropea nixtieq nistaqsik fuq din il-kwistjoni. Eh. Nixtieq nitolbok tweġibiet konkreti u preċiżi fuq daw il-punti li ġejn l-ewwel net xint għale tul il-laqa tal-grupp ta' ħedma nar 27-28 fuq il-kodiġi ta' kondotta illi huwa l-iktar wet mill-punti ewlenin u li fuq għandkom fuq u għandkom l-appoċ sħiħtana ma jieġida legali din eh, li hemm bejn l-istituzzjonijiet eh, ġviri fuq eh, xinu ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea u le tafu li anki aħna tlabna l-Parlament, l-Servizzi Legali tal-Parlament huma għalunna li l-Unjoni Ewropea jixtiequ jżommu kompetenza ferm iktar ġenerali minn dak illi qed jintalab minn numru ta' stati membri tal-Kunsill. Kif tqisu mbagħad kif qalet il-kollega Korazza Belt il-Bulgarija fl-aħħar mill-aħħar irtirat dan l-firmar u ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, issa tafu illi huwa l-pajjiż li għandu presidenza tal-Kunsill ta' tal-Unjoni Ewropea, ġifieri kif eh, taraw dan jaffetwa il- Batta li nimxu l-qoddim bil-firmar ratifika ta' din isħobija għal-Konvenzjoni ta' Istanbul minnaħat tal-Unjoni. Sisil Kjengessa, jkjoġbok. Grazzi, kommissarju. Il-ġemma li għaddieta ġiet adottata ġi adottat il-rapport fuq drittijiet fundamentali għal-2016 dan il-rapport jew konsiderazzjoni il-fatt li fl-istati membri il-fenomenu ta' diskriminazzjoni sfortunatament qed jiżdied u qed narawh ukoll dan f'bosta stati membri ċveri fenomenu mifrux partikolarment vizavi ċertu kategoriji, il-migranti, il roma illi wasaġet li diġa semma. Fuq il-migranti nixtieq ngħid illi din diskriminazzjoni tolqod dawk ta' discendenza Afrikana. Dan qed naraw jiżdied partikolarment eh, l-isparatura li kien hemm f'Maċerata ftit eh, ġematilu fejn ġew fejn kienem sparatura fuq numru ta' Afrikani bl-intenzjoni li kemm jista' jkun jinqatlu nies kollha ta' discendenza Afrikana Draja oħra illum eh, sparatura fuq eh, folla dem ta' eh, descendenza afrikana, dan rridu naraw illi konna kopertura leġislativa ta' ħarsien u ta' mm, tfittxija ta' dawn ta' dawn ir-reati, rritu kun hemm strateġija wkoll fuq l-afrofobija, kif ukoll elementi oħra u eh, implementazzjoni ta' modelli vizavi eh, il-fenomeni ta' afrofobija kif ukoll eh, diskriminazzjoni tal-LGBTI nishtiq kun naf naqra kummissjoni x'għandha f'moħħa partikolarment f'termini ta' inizjattivi kontra l-anfrofobija. Fuq it-tnaqqis tal-tassem ta' soċjetà ċivili eh, f'dan fuq dan il-punt. Nixtieq nkun naf naqra il-Kummissjoni eh, x'beħsieba tagħmel biex teleb din it-tendenza. Għanna ħed issa eh, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna tal-li ġejta hawnhekk u qed wieġeb għall-mistoqsijiet tagħna. Xtaqt nistaqsik eh, fuq eh, id-direttiva orizzontali fuq eh, l-opportunitajiet indaqse. Mbagħad punt ieħor li diġà semma fuq id-direttiva fuq it-traffikar tal-bnedmin, nemmen li dawn għandhom ikunu marbuta ma' xulxin traffikar tal-bnedmin u fenomenu li kull majmur jmur qed jiżdied madwar id-dinja, però qed jinbidel ukoll il-modus operandi il-Kummissjoni suppost prezentat komunikata fuq it-traffikat tal-bledmin, aħna minna ħatana ma naqblux ma l-istrateġija, pero eh, peress li jem evoluzzjoni ta' tal-dan il-fenomenu il-mod kif jopperaw dawn it-traffikanti tal-bnedmin il-Kommissjoni għandha f'moħħa li terrivedi jew kellha tbiddel ukoll l-istrateġija tagħha forsi fuq din fuq dan is-suġġett grazzi. U l-aħħar net is-Sinjura Jurok kienet qalet li sinjura Mezzola ħad titkellem. Iva, skużani, Livja mwaħla fit-traffiku xtaqet tistaqsi mistoqsija ħan nistaqsija jien fi sima. Mela, kif timmaġina l-istrateġija ta' Roma ta' wara l-2020? U il-Kummissjoni xtalmet mill-qafas kurrenti u il-progress xkien fuq l-integrazzjoni ta' Roma xinuma il-passi li għanda l-intenzjoni tiħu l kummissjoni u kif għandkom l-intenzjoni li żżidu l qafas umbat wara l-2020 palma ġie mitlub fil-rizoluzzjoni ġiet adottata riċentement. Fl-aħħar net kemm intefa mill-2011 x'inhi s-sitwazzjoni fil-Balkani tal-Punent u isħubja tagħhom ir-Roma u x'ingħidu dwar monitorat ċaħjar. Grazzi ħafna kollegi dan huwa dialogu strutturat, forsi mux daqshekk strutturat. Mirgi għandek mistoqsi oħra li żgur ma nkunu strutturati. Le, ma titħol fl-istruttura, skużani, ma insejt insaqsi mistoqsija fuq il-GDPR. Aħna kenna ħafna dibattiti dwar il-GDPR, ħafna dibattiti twal, kenna u kol verifika teknika fuq mistoqsijiet lingwistiċi u legali. U issa xiftit ġemat qabel din ma trid tiġi implementata b'mod effettiv, il-Kunsill qed jagħmel speċi ta' korreġendum. Jina qatt ma smajt xi ħaġa qabel u nixtieq inkun naf il-Kummissjoni xtaf dwara u x'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan. Għadak li għandu x'jaqsam l-istrateġija tal-Kunsill. Ma fimċ eżattament xkorġa il-Kunsill ġifiri. Imma l-tweġibija Iva, ċertament Iva. Mħafna problemi jemmek, Iva. Mela naf li hemm <laughs> miljon mistoqsija iżjed mis-soltu imma eh, għalli xandek portfolio wisa, wis, portfolio wisa ħafna. Mela, nitlolbok l-tġibit minna ħatijak. Grazzi ħafna ħna dejjem najdu li darba li mis innaqsu xiftit biex inkopra affarijiet kif suppost imma jiena ħan prova nagħmel l-almu tiegħi sabiex inkopri u rispondi l-mistoqsijiet kollha li sejtuni. Inti saqsejt dwar il-prova elettron, provi elettroniċi u l-bażi legali biex nagħtikom idea dwar it-timing aħna għandna nadottaw il-proposta f'April xi 17 ta' April Issa din hija xi ħaġa li ġiet posposta kemm il-darba għaliex u dan minħabba il-kumplessità u aspetti sensittivi u kontroversjali oħra li aħna kena nindirizzaw, kena insolvu, inti saqsejt dwar il-bazi legali, aħna edin ikkonsidraw l-artiklu 28, kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, dikja ħaġa, Issa t-tini ħaġa fuq il-provi elettroniċi jemmek irridu nibbilanċaw il-bżon li noħorġu b'din loda pan-Ewropea li tippermetti li l-autoritajiet ta' forzar ta' liġi jiksbu dik dik il-provi elettroniċi fil-qasam transkonfinali li palissa hija xi ħaġa li ma jistgħux jagħmluha u sabiex jagħmlu dan għabbażi tal-ambitu definit mod ċar jena qabelet li l-provi elettroniċi iridu iwet u ir-rekwizit tal-proporzjonalità. Ġviri aħna għadna edin diskutu fuq l-ambitu u il-kazijiet meta din l-odda il-ġdida li hija il-European Production Order meta ħajkun possibli li dan jintuża dik ħaġa. Imbagħad it-tieni ħaġa li rridu nikkonsidraw mod tajjeb u noħorġu b'soluzzjoni bilanċata huma s salvagwardji għal każijiet fejn il-kumpaniji tal-IT ħajġu mitluba mill-autoritajiet tal-infurzar u ħajkun hemm forsi xi dubju dwar il-legalità ta' talba bħal di. Irridu nikkunsidraw xi possibilità li tista' tidher fil-prattika u dan jorbot ukoll mal-bżonn li ninsistu fuq u noħorġu b'soluzzjoni tajba ma' reġim li mbagħad imur lilin mill frontiri tal-Unjoni Ewropea jiena e, semmejta din fid-diskors ta' ftuħ tiegħi li ħankun qed niddiskuti mal-sieħba Amerikani tiegħi anka fuq ir-reġim ta' reċiproċità u kif nistgħu niksbu l-aħjar soluzzjoni possibbli. Għalli xaħna naraw li taħt l-arranġamenti kurrenti hemm ħafna provi elettroniċi li jistgħu jkunu trasferiti lejn l-Istati Uniti u rridu nassiguraw li l-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi tagħna jkun jistgħu jiksbuha. Għatem ħafna mistoqsijiet li aħna qegħdin nippruvaw insolvu b'mod ibbilanċat sabiex ikun hemm ir-rekwiżit li jkunu aħjar fil-forzar tal-liġi ma mbagħad li blanċata wkoll mal-bżonn li nħarsu drittijiet fundamentali u kif ukoll il-privatezza tan-nies. Issa kumment fuq ir-reazzjoni eh, tal-IT li xuwa ċar li l-imħalfin u l-prosekuturi jixtiequ li jkollhom strument bħal dan, imma l kumpanniji tal-IT infushom jitolbu aktar ċertezza legali u regoli aktar sodi li jagħtuhom stampa ċara ta' kif għandhom ġibu ruħom fċertu situazzjonijiet meta daw jiġu eh, mitluba mill-entità tal-infurzar għal provi elettroniċi. Jiena ċerta li aħna għedin naħdmu eh, blaqis fuq li finalizzazzjoni tal-proposti għalek l-iskrutinju ta'kom, it-ħassib ta'kom, specialment għal dak li għandu xieqsa maġġittib ta' fundamentali, imma anka l-iskrutinju li jista' jkun hemm anka fil ġejjien għax bħalma qed qabel din hija xi ħaġa leġislazzjoni verament meħtieġa u importanti ħafna li taqa' taħt l-ambitu tal-ġustizzja kriminali ma fl-istess ħin hemm ħafna dubi ħafna mistoqsijiet u jiena nittama li xinna nagħmlu kollox kif suppost aħna diskutejna il-bżonn li noħorġu b'xertu regoli mal-Ministri tal-Ġustizzja inna niddiskutu dam il-Presidenza Olandiża fil-2016 jekk Minister U il-ministru kol edin jistennew eh, din il-risposta ċvirina irrit natijom din it-tweġiba wara ħafna ħafna diskussjonijiet u xol ibes legali. Issa, fuq dan, huwa morbut miegħu sa ċertu punt fuq PNR, dwar il-sentenzi tal-qorti dwar rabtiet ma' pajjiżi terzi, huwa ċar li l-Kummissjoni ħajkollha bżonn terġa' tiddefinixxi l-approċċ globali lejn il-ftehim tal-PNR qabel ma tassum li ħajkun hemm negozjati. Aħna bħalissa qegħdin nitkellmu fuq il-każ tal-Messiku, U qabel ma nibdew il-negozjati u l-diskussjonijiet ta' negozjati ma' pajjiżi terzi oħra, jina ċerta li jintom tafu li l-Ġappun qed titlob eh, u tfittex negozjati mal-Unjoni Ewropea fuq il-PNR, speċjalment fid-dawl tal-lop Olimpiku li ħajkun hemm hemmhekk. Jiġifieri din hija kwistjoni anqla. U għana għankomplu nispiegaw l-imsiba internazjonali tana fit taħdidiet informali l-qafas legali għat trasferiment ta' data tal-PNR f'pajjiżi terzi kif insibu fil-opinjoni tal-qorti. U għana għankun għedin nenfasizzaw kol il-bżon li naqdu il-xewqa leġittima li jintejbu il-sigurta u sigurezza ta' ċittadini tana e, bi protezzjoni ta' livello li ta' data personali. Għalek jina naħseb li huwa ċar li ħajkun hemm ukoll implikazzjoni fuq ftejmiet oħra. U l-opinjoni tal-qorti formalment tikkunsidra il-ftejim mal-Kanada u ma jaffettwax l-obligi tal-istati membri eh, dwar l-implementazzjoni tal-PNR sa' Mejju tal-2018 hija xi ħaġa legalistika u anka teknika imma naħseb li huwa tajjeb importanti nistaqsu l-istess mistoqsijiet l kollegi tiegħi li jagħmlu eh, l-affarijiet li għandu x'jaqsmu għall affarijiet interni għax jaqa' taħt il-mandat tagħhom. Fuq il-skut ta' privatezza għal darba marbut mal-kwistjoni ta' privatezza jena qed li iva nkun ibsa d-darba U anka l-aħħar darba konti kont hemm f'Marzu. Istajt nifhem ċertu diffikultajiet li kienem wara l-bidla tal-amministrazzjoni. Iżda kemm il-darba ħafna drabi enfasizzajt li l-skut ta' privatezza kien ibbażat ukoll fuq il-fiduċa u fuq lista twila ta' impenji u xogħlijiet għal kulħadd inkluż il-Kummissjoni. Imma l-ewwel qabel kollox l-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti. Aħna għanek ċari ħafna fil-rakkomandazzjoni tagħna kif ukoll ir-rakkomandazzjoni maħruġa mill-grupp ta' ħidma tal-29 hemm skadenza jinsejra l-Istati Uniti bl-idea li nġbet il-nis rilevanti għal din l-iskadenza. Jina nishtiq nenfasizza li sa dan intant l-Istati Uniti diġa implementaw xiħut mir-rakkomandazzjonijiet tagħna imma kien hemm il-titjib, il-proċess ta' ċertifikazzjoni u anka l-identifikazzjoni tal-dak sejħa force claims talbit follows ġifiri ma dak li nxtiqu naraw hija eh, l-uffiċċju tal-Ombudsman li jaħdem kif suppost u bħalma tafu dan l-arranġament ġi propost jew offrut mill-naħa tal-Amerikani eh, ġifiri bħala l-entità rilevanti indipendenti fiħdan l-amministrazzjoni Amerikana li ħat indirizza l-ilmenti tal-Ewropej jekk huma jkollhom xi suspetti li l-entitajiet tal-forzar tal-liġi kellhom aċċess tad-dejta tagħhom e, mod mhux legali. U aħna ħan insistu fuq li konna e, il-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju u jiena ħan nagħmilha ċara li dan dinja kondizjoni ibsa minn ħatana. U l-istess imur għal dawk l-persuni li qed jiġu maħtura l-Kumitat Biklot jew inkella kwistjonijiet oħra. Meta jiena kont fl-Istati Uniti f'Marzu tas-sena li għaddiet jiena smajt minn uffiċjal oli li l-skut tal-privatezza mhi xi ħaġa għolja fuq l-aġenda mi xi priorità għalihom u jiena qed ħassir priorità jekk aħna nagħmluha ċara li aħna ħan sospendu s-sistema jekk ma taħdemx u jina nittama li issa eh, qed jifmu maħjar l-affarijiet. Meta jina niltaqa ma' rappreżentanti tan negozji, mhux biss Amerikani imma anka kumpaniji Ewropej, u ma jenfasizzaw il-bżon li kunem dawn l-arranġamenti legali. Iżda irrit najt li jina issa qed tibda qed nitlef naqra l-paċenzja u jina ċara fuq dan u ħansemmi dan anka meta mur nżur Washington. Jiena ħajkolli eh, tamir tajjeb bl-analiżi legali dwar x'ġara 702 li kienet il-mistoqsija tiegħek x'inhuma Umbat konsegwenzi oħra tal-leġislazzjoni Amerikana il-ġdida, jina għan istaqsi li kollegi tijaj sabiex jatuni analizi legali sħiħa fid-dawl ta' dak li suppost għanna bħala garanzija minnaħa tal-Amerika, tal-Stati Uniti. Jina nirrevedi l-opinjoni tal-Organizzazzjoni eh, ċivili tal-Stati Uniti li nil-taqa maħħom għalix jienu kol għandi bżon riflessjoni minnaħa tal-Watchdogs u nismaw kol l-opinjoni tal-negozji. Ma jina nemmen li l-Unjoni Ewropea trid tkun notifikata u rridu nsemmu dawn l-iskadenzi b'mod ċar. U l-istess għal dak li huwa l-Kumitat tal-Kummerċ li għandu impenni importanti ħafna fuq l-istat ta' dritt. Niġi lura għal dawn mistoqsijiet. Issa, iva, irridu insaħħu l-qafas, irridu nsaħħu ukoll billi niddefinixxu aħjar dak li infissru bl-istat ta' dritt u l-prinċipju tiegħu, għax dan huwa prinċipju bażiku ta' demokrazija u l-istat demokratiku li tkun bbażat propju fuq dan. Eh, kienet sorpriża għalija li għanna ħafna nies, inkluż il-persuni uffiċjali, li huma konvinti li jekk inti tirbaħ l-elezzjoni, dak li jirbaħ jieħu kollox u dan mhuwiex il-każ li stat ta' dritt jgħid mod ċar li l-indipendenza tal-ġudizzjari u il-bilanċ tas setat fl-istat hija xi ħaġa importanti immens u li m'għandix titmess mill-setat politiċi. Ovvjament hemm sistemi differenti fl-istati membri differenti Jina meta niddiskuti ma' nies mill-istati membri fejn aħna iżjed qassa dwar l-istat ta' dritt jina dejjem nisma' l-istess ħaġa. Li hemm sistemi differenti, hemm stati fejn m'hemmx eh, tribunal orti kostituzzjonali, hemm oħrajn fejn m'hemmx eh, kunsil ta' mħalfin, iva għandna 28 sistema uni, unika imma dawn is-sistemi irridu jkunu bbażati fuq l-istess prinċipju, ġifiri l-prinċipju tal-istat ta' dritt. U għanna dak li nfissru billi noħorġu bl-inizjattiva ta' li ndefinixxu aħjar mhux biss dak li nfissru bl-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea, imma wkoll ta' x'għandhom ikunu l-mekkaniżmu il-mod il-ġodda kif naħdmu bid-dejta, il-mod ta' kif nistgħu ntejbu l monitorat u ħafna affarijiet oħra. Aħna nkunu qegħdin naħdmu fuq l-idejat u l-proposti li jentom prezentajtu fil-rizoluzzjoni ta'kom. Għalli xem ħafna idejat utli ħafna, ħafna modi kif nistaw nimxu l-qoddim, u jina ċerta li rridu namlu dan biex anka nżidu iċ-ċertezza legali fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li torbot ħafna ma dak li tisaqsiet is-Sinjura Sargentini fuq il-kondizzjonalità għall-MFF tal ġejjini Meta jina ġejt din l-idea, kienem ħafna paniku fċertu stati membri. Għalix, ovvjament, din rajnija bħala e, bħala kastika l ħut biss. E, pajis ta' kozjoni, per eżempju, le din għanda tirreferi għal fondi orizzontali il-flus kollha qed jitqassmu lill-istati membri e, huma e, li huma u aħna rridu ndefinixxu kif nifmu l-prinċipju tal-istat ta' dritt x'inhu huma l-kundizzjonijiet ewlenin tal-funzjonament tal-istat ta' dritt fl-istat. U aħna ħa naqduha niddiskrivuha bħala sistema li taħdem mod indipendenti, sistema ġudizzjarja, kif ukoll mekkanizmi ta' auditjar fl-istati membri, ġifri ħajkun hemm definizzjoni flimkien ma' deskrizzjoni aktar id-dettaljata ta' aħna x'qed inkopru u x'qed infissru bl-istat ta' dritt fl-istat membru. Irridu nkunu konkreti kemm jista' jkun sabiex inneħħu id-dubji li fil-ġejjieni jista' jkun hemm xi teħid ta' deċiżjonijiet arbitrarji li hemm ċertu stati membri ma jiġbuniex allura mhux ħanibqgħu intuhom il-flus. Jiena ma nixtieqx inkun fil-bidu ta' żbal bħal dan, imma ċertament irridu nagħmlu xi ħaġa għabbażi fuq dawn il kundizzjonalitajiet u jiena konvinta li għandna ninsew kull tip ta' kondizjonalità oħra għal dak li huwa l-flus minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Rridu ikollna simplifikazzjoni tar-regoli u ninsistu fuq l-affarijiet il-kbar, l-affarijiet li jfissru xi ħaġa. U jiena konventa li din hija jiġifieri l-istat ta' dritt. Issa dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea u biex niġu wkoll għall-mistoqsijiet tiegħek anke brabta ma' l-Slovakkja, jekk ħaj jiġi muri li il-flus, jek kunem prova li il-flus tal-Unjoni Ewropea nkella l-frodu, l-korruzzjoni tal-Unjoni Ewropea hija propju wara dan il-każ orribli li seħ fi Slovakkja, aħna mbagħad hemmhekk naraw mument ieħor urġenti biex inwaqfu nstabilixxu il-EPPO eh, fil-ħin sal-2020 u dik l-entità tkun entità speċjalizzata indipendenti li tindirizza eh, reati finanzjari kbar fl-Unjoni Ewropea, inkluż frodi anka fuq fondi strutturali. Jena konvinta li aħna tnamlu eh, ħaġa tajba u hekk u nixtieq nistieden stati membri oħra speċjalment għax aħna qatt għandna neqsin l-Iżvezja, il-Malta, il-Polonja u anka l-Ungerija Meta nitkellmu dwar l-Olanda aħna nittamaw li wkoll jingħaqdu kemm jista' jkun malajr. U jiena naħseb li speċjalment fl-istati membri fejn huwa mistenni li kunem ammonti kbar ġodda li jitqasmu fuq proġetti ta' koezjoni, dawn il-pajizi, set nitkellem fuq il-Polonja u l-Ungerija, fl-opinjoni tiegħi, dawn il-pajizi għandhom jikkonsidraw mill-ġdid li jinaqdu mal-IPPO għaliex jiena naħseb li għandha tkun mira komuni li niġġieldu kontra il-frodi u l-korruzzjoni għal dak li huma il-flus tal-Unjoni Ewropea qed nitkellmu mhux biss fuq il-flus, imma nitkellmu fuq il-fiduċja tal-minaħalla sittaċċa fl-Unjoni Ewropea. U issa naraw l-iżviluppi fil-każ tal-Slovakkja. U jina verament nixtieq u nittama li dawk li u dan il-til orribli jinqabdu u jiġu kastigati dal-waqt. Iżda, din hija lezzjoni rridu nitalmu minna. Irridu nkunu tajbin u kapaċi nistabilixxu l-IPPO kif ukoll l-istat ta' dritt u kondizjonalità għal ġejjini u għal flus tal-ġejjini kif ukoll irridu nkunu ħafna ħjar fil-ħarsin ta' persuni onesti inkluż il-ġurnalisti, il-whistleblowers u l-lum nista' informakom li aħna qegħdin nifinalizzaw issa il-proposta għal protezzjoni tal-whistleblowers li ħad tkun leġislazzjoni ħad tkun orizzontali u jiena nittama li dan ħajżid l-opportunitajiet tal-persuni onesti jekk huma jaraw xi ħaġa ħażina li hija għad detriment ta' l-interess pubbliku ġifiri li kollom eh, li kunu jistaw jiġu jirrapportaw u li jenataw il-protezzjoni meħtieġa minnaħa tagħhom. Eh, Jiena naħseb din ħaġa importanti ħafna u hija parti mill-pjan komuni. Mela fuq il-PPO ma kienx hemm forsi mistoqsija speċifika għalhekk nista' ngħaddi fuq il-GDPR. Deadline is coming. L-iskadenza qed jersaq qed jersaq fuqna palissa din naħdmu fuq tliet pożizzjonijiet l-ewwel waħda u li qed nippruvaw nikkoordinaw ix-xogħol tal-Istati Membri dwar leġiżlazzjoni, regolament u applikabbli b'mod dirett li ċara. imem ħafna leġislazzjoni rilevanti fl-Istati Membri li hemm bżonn tiġi aġġornata. U hawnhekk fejn għandna fejn il-problema fid-dettall għax din hi l-ħolma tagħna li jkollna regoli unifikati għax eh, dan hemm spazju ta' devjazzjoni dwar din ir-raġuni li l-Kummissjoni hija viġilanti ħafna fuq diversi stati membri ipprovajna naħdmu magħhom biex bekk huma iva jien ma jitilqux li lin mit-test legali u mill-ispirtu tar-regolament f'dan il-waqt għanna żewġ stati membri biss li implementaw jew adottaw il-leġislazzjoni xi stati membri oħra l-Awstrija u l-Ġermanja, xi stati membri oħra qed jifanalizzaw u xi stati membri oħra aktarx ma jkunux pożizzjoni adattaw il-leġislazzjoni eh, fi żmien propizju. Dik eh, kwistjoni ta' implementazzjoni minn leġislazzjoni nazzjonali illi suppost għandha tindirizza l-ispazju miftuħ għal speċifiċitajiet għal istati membri, speċjalment marbuta mal-settur pubbliku. Dik kienet waħda t-tieni huwa kwistjoni ta' negozji u SMEs ħafna minnhom u man bezzajn ħafna issa fuq ir regoli ġodda ħafna minnhom huma mbeżajn mingħajr bażi għax dan ir-riskju il-risk assessment irid isir xorta waħda bil-mod biex jaraw kif eh, dil-kwistjoni ħat affettwom. Immum għandhom ħaqqom li kollhom iżjed informazzjoni u dija kwistjoni ta' fuq spallejn fuq l-autoritet nazzjonali u l-istati membri. Kuljum nirċivi diversi it-tripli email dwar kif jiddiġerixxu kif huma għandhom imexxu kumpaniji ma mhuwiex ir-rwol tiegħi u f'ħafna każijiet jiena forsi ma nkunx preċiża biżejjed għaliex il-GDPR tittiġi tinqara mill-istat membru b'konnessjoni ma' leġislazzjoni internazzjonali. Imma dina il Fjannar aħna ħriġna bil-gwida mal-kumpanija, kumpaniji, qed investu iżjed għal biex e, noħolqu iżjed fost il-kumpaniji għarfien u jiena nemmen li sa dissen, tmim dissen aħna nkunu nnexxejna. Dinja kifet ħidma tad DPAs kif għandhom jilli jizjaw u kif ikunu tal-aħjar servizz. Ix-xejriet eh, lejn iċ-ċittadini l-GDPR hija biċċa leġislazzjoni b'saħħitha ħafna. U għandha impatt b'saħħtu ħafna speċjalment fid-dinja tan-negozju u anke fuq is-settur pubbliku. Jekk in-nies iċ-ċittadini ma jeżerċitawx id-drittijiet tagħhom li huma ottjenew permess tal-GDPR kollox ikun Eh, għal xejn. Allura irridu irridu niftħu kampanja ta' arfien u namlu dan kooperazzjoni ma' l-istati membri, ma' DPAs ta' l-istati membri u l-kumpaniji l-lesti kooperaw ma' dan. Għaxina zgura li l-kumpaniji nfubsom għandhom jinformaw il-klienti tagħhom li huma li jirrispettaw ir-regoli ġodda ta' privatezzi għax għal eluf ta' drabi smajnija minnaħat tan negozju biex iżidu il-protezzjoni tal-privatezza u din tfisser li tkun qed iżid il-fiduċja tal-klijenti. Din hija kwistjoni ta' kompetizzjoni, vantaġġ ta' kooperazzjoni ja. Eh? nemmen ukoll in-nies fl-Ewropa jibdew jifmu għaliex aħna minnat il bicċa leġizlazzjoni fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Hija storja ta' dispjaċir iva u għamilnu. Dinja biċċa leġislazzjoni taħtiġa kbira, prattika, illi ammirata sew fuq il-każijiet orribli ta' violenza kontra nisa u tfal, mhux biss, skużani ngħidha hekk, mhux fil-forum tradizzjonali ta' violenza, u wifmuni. Hemm dubju jekk għandix inkomplu bċerti tradizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, imma hemm forum orribli ta' violenza bħal mutilazzjoni ta' tal-ġenitali femminili fost affarijiet oħra. Affarijiet li m'għandux m'għandniex narawhom, m'hemmx posthom fl-Ewropa tal-seklu 21. Eh, jina għal darbun ħan ringrazzja lilkom u l-Parlament Ewropew tal-li appoġġajtulna meta firmajna il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Nixtieq nirringrazzja għandek isem diffiċli biex ngħidu Bonifwa u anka l-onorevoli Korazza Bilt fuq l-isforzi tagħhom. Fejn qegħdin issa? Għad għandna għandna żbatax il-stat membri li diġà ratifikaw oħrajn qed jistennew f'xi stati membri dibattitu sħu jaħraq ħafna. Allura ħanjieħu per eżempju l-Bulgarija. Min xetna namel naming and shaming imma naħseb u eżempju tajjeb peress li jedin fil-presidenza jiena rajt mid-dibattitu fil-Bulgarija li titlu biss konvenzjoni ta' Istanbul ħat toħloq passjoni eh? ta' natura ostili u negattiva. Mbagħad hemm xi diffikultà bil-kwistjoni ta' traduzzjoni, lingwa, hemm xi interpretazzjoni tat test li l-konvenzjoni li tiddaħħal il-kwistjoni tal-istess sess mhix biss fil-lingwa bulgara, sepp netken fuq il-lingwi ġenerali fejn m'hemmx differenzjazzjoni bejn is-sess u l-ġeneru. Allora tistgħu timmaġinaw li hemm diversi kwistjonijiet wieħed ma jistennihomx, jien ma stennejthomx ukoll nammetti, u mbagħad ukoll minħoss verament fċerti ċirkijiet importanti fost ċerti msieħba importanti li din il-Konvenzjoni ta' Istanbul tista' tħassar il-familja tradizzjonali. U għamnek jiena irrid nispjega ħjar li rridu naslu għalih permezz tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u kull ħaġa li nagħmlu nippruvaw neliminaw il-vjolenza kontra nisa u tfal, il-vjolenza domestika li għadna naraw b'mod b'saħħtu ħafna li huwa fenomenu kbir f'ħafna stati tal-Unjoni Ewropea. Imma rrid konna ratifikazzjoni ta' dil-konvenzjoni Slovakkja u xi stat membru ieħor reċentement qed jgħidu li ma jirratifikawx imma se jaqblu xi wħud mill-elementi u jintroduċuhom fil-liġi kriminali tagħhom. Jina xorta nħoss u nittamu ħan nagħmel l-motijaj biex nikkonvinċihom biex jirratifikaw il-konvenzjoni kollha kemm Din it-tieni l-aħjar għażla li jien ma toġobnix qed tgħid il-Kummissarju, jiena ma rridux dal-approċċ. Imma nixtieq naqsam maqom x'qed jiġri li xi stat membri qed jippruvaw jisibu xi soluzzjoni li ma naqbilx magħha. Hija kwistjoni tal-istat membru li jiddeċidi <laughs> ovvjament. Roma, uh, yes, another painful story, I must say. Il-kwistjoni Roma, storja oħra jkolli ngħid għandna strateġija għall-Unjoni Ewropea, strateġiji tal-Istati Membri, biljuni ta' kliem, karti, u mhux ħafna riżultati. Għalhekk jiena rrid nagħmel evalwazzjoni kif suppost fuq l-istrateġija Roma fuq livell Ewropew. Jiena ltqajt mal-evalwaturi u saqsejtom biex joħorġu bil-istampa vera kif inhi u biex jiverifikaw x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Ħanatikom eżempju tal-istati fejn aħna inizjajna e, ksurijiet fuq dwar edukazzjoni ta' tfal Roma, jkolli ngħid sa mill-bidu il jiena ħankompli bil-proċeduri ta' ksurijiet għax nemmen fihom imma nipreferi nara il riżultati fuq il-post u għalija dan ir-riżultati mhumiex biss il ġiet fis-seħħ imma rrit nara e, xi bitlaw fil-komunitajiet u meta analizzajt is-sitwazzjoni f'wieħed minn daw il tliet stati membri u meta tkellimt mal-allima fl-iskejjel, meta tkellimt mal-ġenituri u mal-attivisti u tkellimt mal-politikanti sar ċara li għal l-edukazzjoni ma tistax issolvi l-problema waħida. Hija ħaġa sabiħa li f'dak il-pajjiż għandna l dwar l-iskejjel li eskludi diskriminazzjoni u rajt tajba din, imma rridu naħdmu iżjed mal-familji, rridu naħdmu iżjed kontra il-qat u l-faqar, u għanna bżon naħdmu iktar kontra s-segregazzjoni per se. Dan u ix-xogħol tal-atturi kollha relevanti fl-istat membru. U ma tantx toġobni il-kliem approċċ holistiku għax dan huwa dinja klixe. Jiena ħanżur il-pajjiżi kollha fejn għandna problemi fl-implementazzjoni tal-istrateġiji tar-Roma. Tar-Roma dis-sena għax rid nifhem il-problemi li ġejjin mill-prattika. U nerġgħu naħdmu l-istrateġiji tagħna u naraw x'qed jaħdem u hemm angolu prattiku għaliex qed nagħmlu issa dan għax dalwaqt ħan nitkellmu fuq prioritajiet konkreti għal qafas finanzjarju ġdid. M'għandniex hemm bżonn li ma namlux l-istess il-żbalji ta' qabel, għanna nimmiraw il-flus fej suppostu fej ħaqqu fuq diskriminazzjoni allura u fuq il- afrofobija edin namlu l-almutana biex namlu assolutament ċar li diskriminazzjoni miex tollerabli fl-Europa fl-Unjoni Ewropea għanna leġizlazzjoni fis-seħħ kont anka kontra l-xenofobja li jemżon tkun implementata fl-Istati Membri kollha, għanna qatt ta' leġizlazzjoni antidiskriminatorja u rridu nafsu biex din id-direttiva tkun adottata. Anka fuq din id-direttiva fej qegħdin din hija blokkata bħalissa f'dan il-Kunsill. Allura rridu ikolli diskussjoni Eh, mal-Ministri fir-rebija ta' dis-sena u nistenna li jkun hemm għal darba l-argumenti li din ħadd tkun ta' spiża kbira. U jiena nixtieq naġġorna il-figuri ekonomiċi li kellna għax is-sistema ġejja id-dejta ġejja mill-2008 u rridu nifmu mingħajr ma jkollna l-analiżi aġġornata ekonomika aħna ma nkunux pożizzjoni li inġibu l-kontra l-argument iva, hija għandha ċerta spiża, imma bħala benefiċċju hija xorta hija tajba li ssir għalhekk nixtieq niddedika ħafna enerġija fiha u dis-sena ninformakom intom tafu sew dwar id-dibattitu ta' orientazzjoni fil-Kunsill eh, spiċċa u jina lesta li niġi lura għal-Kunsill għal qudiem il-Kunsill fuq dal-punt fit-tieni nofs ta' dis-sena. Aħna l-koll nafu li jem lazla ta' kooperazzjoni xpronata imma li hija din mhix għażla. Wis suġġett wis serju da' suġġett. Biex ma jkunniex l-istati membri kolna kollha japprovawa din. Kien hemm xi punti oħra, demokrazija diretta, ħanatikom l-opinjoni privat personali tiegħi. M'għandi xejn kontra id-demokrazija diretta fil-referenda dejjem importanti kif il-kondizjoni tisiru u fl-opinjoni tiegħi għandna nieħdu xi talimiet mill-Brexit. Kemm hu faċli li namlu ħasil tal-imħuħ u, u natu li n nies eh, aħbarijiet folots, il-fake news. U issa naraw il-konsekwenzi ta' referendum bħal dak. Però irridu jittieħdu deċiżjonijiet responsabbli mill-Istati membri. L-istess kwistjoni tapplika għal kwistjoni ta' familja hija fidej l-Istati membri u mhux se nagħtikom l-ebda pożizzjoni uffiċjali. Iva l-ħatra tas segretarju ġenerali grazzi ta' tal-mistoqsija ma stennejtiex ikolli ngħid li marċivejt l-ebda mistoqsija miċ-ċittadini li soltu jiktbulhom, jiktbuli, jiktbuli fuq diskriminazzjoni, fuq faqar, fuq każijiet kriminali orribli u marċivejt l-ebda mistoqsija ta' dit-tip. U allura il-Kummissjoni aċċettat il-proposta u daqshekk. Allura ma nistax ngħid il-Komissja dwar dan imma onestament ġejt lura għal din mistoqsija b'mod onest biex ngħid erba' kemm dwaru. Skipped something. Ma nafx jekk għallejt ħaġa barra. Fuq eh, il-protezzjoni ta' data fl-istituzzjonijiet Ewropej Nemnu li aħna bħala kummissjoni eh, naħdmu tassew b'mod intensiv biex eh, naraw li dar ma jkunx il-kas li għax rridu naraw li sa tħul fis-seħħ tal-GDPR noħorġu b'soluzzjonijiet fattibbli fuq l-autorità tal-forza tal-liġi fuq dan is-suġġett ta' protezzjoni tad data u nemmen li rridu noħorġu minn dan l-isblokk. Ma nafx jekk għalejx ħaġa barra l-istess fuq li privacy. Rridu nifinalizzaw it-trialogu. equal treatment directive, I have just said that uh, I will deal with, with this over the, this year. Il-diskussjoni uh, ma l-istati membri uh, dwar uh, fejn edin nishtiq nejt li fuq dan il-debattitu il-kwestjoni l-affarijiet il-kwestjoni l l affarijiet ma bidlux forsi nistenna saħrebbija biex ikonna ċifri u stimi u koll analiz ta' spes u benefiċi forsi eh, nerġa mbagħad eh, nerġilura hawnhekk quddiemkom eh, fil-ħarifa. L-aħħar mill-aħħar din hija l-alternattiva dak li smajt l-aħħar darba mill-Ministri kolli ngħid li din hija xi ħaġa importanti u allura rridu nkunu kollha abbord il-kwestjoni ta' direttiva ta' trattament indaqs huwa illi ma illi t-korrespondi u ta' taħt ministeru partikolari imma fl-axar mill-axar hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn bosta ministeri illa li eh, hemm bżonn ta' approċ realistiku. Fuq trafikar tal-bnedmin jiena m'għandix informazzjoni miegħi eventualment nista nwieġeb il-mistoqsija ta'kom ġifiri li eh, nadħlu ktar fil-dettal fuq sessjoni. Grazzi ħafna din is-sessjoni, Kummissarju Erova, grazzi ħafna kollegi għal mistoqsijiet komprensivi naf li diskussjoni ma kienetx strutturata, pero fl-axar mill-axar missejna ma ħafna punti mill-portafoll wiesa li għandek komissarju. Grazzi ħafna, narawk ftit xhur oħra naf li hemm membri individwali li għandhom jintaqgħu miegħek. Grazzi ħafna, tgħid il-Kummissarju Rova, grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom nħares bil-qudiem għall-kooperazzjoni fuq suġġetti li diskutejna kif ukoll oħrajn ġodda. Grazzi minn ħatana tal-preżenza u tal-ħidma tiegħek. Grazzi nemmen illi temmejna mill-ħidma tagħna tal-lum mela għaliex l-aħħar punt ġi pospost issa ngħaddu mill-ewwel laqa tal-koordinaturi li suppost kienet maħsuba għal ħamsa u nofs. Jekk għandix konna break le mhux ħan permetti li nieqfu. Grazzi. Colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave